morning, dear colleagues. Let's resume our work. Yesterday we had a... Biraħ, kenna sessjoni flasġija, kenna seminar fuq il-negozjati fuq il-futur ta' relat tal-ftejim bejn il-Renju Unitu l-Unjoni Ewropea fuq il-kapitli li jinteressaw dan il-Komitat. Issa dal-ħodu sa nofsinar neqsin 10 għan f'nofsinar neqsin 10 għanna skedat il-vot. Allura irridu nieqfu semmek sa dak il-ħin. Allura dejjem irrid ikunu moħna fil-ħin. Parir minn naħat tas-sedja żommu e, il-kards għal votazzjoni fil-kasibatu għal-jom jekk mandkomx. U t-tieni sa dak il-ħin il-membri nisperaw li tizdiet la tendenza ta' din is-sessjoni libe. U suppost nkunu lesti biex sa nafsan sen għaxra nibdew fil-ħin għal-votazzjoni. Issa ħanaraw is situazzjoni attwali tan negozjati u l-implementazzjoni tal-ftejjimet u l-arranġamenti l-Unjoni Ewropea rigward ir-riammissjoni. Ħan nisimgħu minn il komissjoni u mbagħad il-Koordinaturi. il koordinaturi u rapporter u xedow rapporters fuq dan il-sujġett. Il-Kommissjoni tat informazzjoni bil-miktub fuq negozjati għaddejjin fuq dan il-sujġett u konsidrajna li meta naraw dan il-dokument dan għanna nimmonitorjawħ, nimmonitorjawħ Allura ħan nisimaw minant Madam Parjat u nifirħula sadattant għal ħatra tagħha fissem il-membri kollha tal-Kumitat Liber nawgurawlek kull suċċess, anka fis-snin li ġejjin. Għandak il-kelma għal 10 minuti biex bekk ikun hemm eh, ħin għal diskussjoni għal darboħra nawgurali. Grazzi ħafna ċer tal-li jettajtini merħba unek u tilqani unek grazzi għall awguri tijek nasib għand ħajkolli bżon appoċ fuq dan ix-xogħol u nserraħ fuqkom li tejnuna biex inġibu din l aġenda l-qoddim. U għal ewwel darba li qed niġi fostkom Allura jina kontenta li qed neġenerakom. Kontenta li nibda wkoll u nixtieq nagħti bħala l-ewwel messaġġ tiegħi l-ewwel dera tiegħi dimkom li verament irid naħdem magħkom kooperazzjoni flimkien magħkom. U li niġi wkoll kemm jista' jkun biex nindirizzakom skont il-bżonn u niddiskuti ma'kom. Lantana għal nkunu trasparenti kemm jista' jkun u li natu spiegazzjoni kemm jista' jkun u naġġornawkom fl-informazzjoni. Illum jiena kontenta li nibda bid-dialogu fuq dan wieħed mis-suġġetti l-iktar e, ta' sfida iġifiri fuq dan is suġġett tal-arranġamenti tal-Unjoni Ewropea rigward ir-riammissjonijiet. Tallimna mill-esperjenza fuq l-importanza fuq approċċ biex b'mod effettiv nilqaw l-isfidi tal-migrazzjoni. L-Unjoni Ewropea kienet qed tippromovi approċċ għall-migrazzjoni għabbażi ta' valuri maqsumin bejnietna u responsabilta' maqsuma u nittakiljaw il-kawzi il fl-erq illum għanna madwar 224 programm f'dan il-kas li kontjaw għal iktar minn 4 biljun euro. Mux hekk biss imma tejjibna il-ġestjoni tal-migrazzjoni kif ukoll inservaw il-ħajjiet. 760.000 ruħ ġew mejjuna u 23.000 migrant fid-desert ġew mejjuna mill-2015 law l-Unjoni Ewropea tagħti alternattivi wkoll e, forma ta' eh, to, eh, toro u direzzjonijiet legali flok migrazzjoni u f'dan il-każ 67,000 migrant ġew istattiljati fi stati membri mill-2015 u fl-aħħar jridu nindirizzaw ukoll il-bżonijiet Eh, speċifiċi ta' dawk li jitilfu darhom minħabba eh, gwerer, etc. Jiġifieri dan dawn li ma jikkwalifikawx għall-ebda protezzjoni hemm bżonn jiġu ritornati b'mod dinjitubs biex nagħmlu dan għandna bżonn ikollna proċeduri tajbin f'postom u nassiguraw ukoll li l-pajjiżi iva jikkoperaw fuq riammissjoni. Jekk daw ma jikkoperawx jew immigranti ma jikkoperawx l-istat membru ma jistax ma jistax identifika identifika il-persuni nazzjonali, allura nixtieq nisħa illi il riammissjoni ta' nazzjonijiet nazzjonalitajiet kollha hija obbligu u per se hemm bżonn ta' ftehim fuq arranġament, imma meta l-kooperazzjoni ma tkunx hemm, ikun taħtieġa li wieħed jassigura li pajjiżi terzi jiddikjaraw l-impenn tagħhom fuq proċeduri ċari u forsi jkun importanti u koll nfakru li ir-ritorni jisiru biss wara li tkun saret verifika dettaljata ta' kull kas. L-Unjoni liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali toffri salvagwardji l dawk li ritornaw. Kif tafu, il-Komissjoni wkoll proponat fl-2018 reviżjoni tal-qafas legali biex tkun iktar ikun iktar effiċjenti wara waqt li jkun hemm eh, assigurazzjoni ta' rispett sħiħ lejn drittijiet tal-bniedem. Issa l-Unjoni Ewropea għandha 23 strument ta' riammissjoni li huma ġestiti minn pajjiżi u eh, għanna 17 il-ftehim u sitt arranġamenti. U jekk taħt l-arranġament jekk il-Parlament jagħti il-konsessjoni jkollna ftehim ieħor ta' riammissjoni mal-Belarus. Eżis membri intom kelkom żgur e, okkażjoni li taraw l-affarijiet kif huma permess ta' jitra li battilkom riċentement? Sa minn l-aħħar darba li diskutejtu dawn l-affarijiet f'Ġunju ta' sena ta' sentejn ilu, e, il-Komissjoni qed tfittex biex ikun hemm iktar diskussjonijiet fuq riammissjonijiet imma ma, lebd, ma kienem ma ġi konklus lebda strument ġdid u laqqas ftejimiet ġodda. Taħtak li jeżistu u 22 komitat konġunti tnidew sadattant. Issa żewġ kelmiet fuq l-implementazzjoni tal-ftejimiet u arranġamenti ta' riammissjonijiet. Kooperazzjoni fuq riammissjoni mal-pajizi tal-Balkani tal-Ponent, beneficjari ta' da' kollu u trak ta' qabel l-adeżjoni qed ikompli joffri ehm, rati olja fost l-Istati membri il-pajizi bħal Ġorġa, Moldova, Azerbajġan u oħrajn u koll kien kienet ikollhom rati pjuttost għolja ta' riammissjonijiet waqt li stati membri komplu jirrapportaw eh, problemi operazzjoni ma' Russja il-rata ta' ritorni eh, it-tejbet sinifikanti, anka Sri Lanka u ma jikkoperaw mod ġenerali, imma dan għadu ma darx eh, f'numri iktar promettenti u pjattaforma elettronika li bdiet fi frar eh, għanda eh, li ħatibda fi frar għanda tkun tajnuna kbira. mbagħad fuq il-Pakistan mumiex qed jikkoperaw u xi kultant fil-fatt huma ta' ostaklu fir-riammissjonijiet. U pjattaforma oħra ġabet iktar e, titjib f'dak li għandu xaqsam mal-Pakistan hemm erba' stati membri biss li għandhom aċċess għarja missjonijiet fuq kooperazzjoni e, e, mat-Turkija taħt il-fejjim li hemm kif tafu il-pożizzjoni jibsa tat-Turkija hija li mhux se jimplementaw proviżjoni ta' pajjiżi terzi u sakemm ma jkunx hemm liberalizzazzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea fuq il-viża minħabba il-fat li l-autorità mhix qed taċċetta mill-2016 huwa diffiċli li nagħmlu eh, verifika kwalitattiva tal-kooperazzjoni bejn żewġ naħat. Il-Kummissjoni tkompli tqajjem iħtieġa tal-ftehim kollu kemm hu biex nersqu għall-Istati Membri kollha. Meta naraw iż-żieda ta' wasliet minnaħa tal-Greċja, il-Kummissjoni talbet ukoll it-Turkija biex tkompli bil-kooperazzjoni u il-protokoll ta' Rio missjoni mal greċja Fuq Capo Verde, minkejja ir-rata li jem li qed titjieb dan huwa l-uniku pajjiż Afrikan li jirrispetta l-ftehim ta' rija missjoni kooperazzjoni mal-Etjopja wara il-proċeduri ta' missjoni qed e, jidher li hu diffiċli fl-ewwel sena tiegħu. Imma qed nistennew li nipproduċu riżultati hawnhekk. Bil-Kosta ta' Livorju bdejna bil-mod il-mod wara l-każijiet tal-istati ippreżentatu mill-istati membri u l-prattiċi tajba mal-Ginea qed tipproduċi riżultati tajbin, pożittivi ma' dawk il-pajjiżi illi jikkalabraw avolja l-att ta' ritorni eh, jibqa' limitat. Il-Gambja huwa kasadieħ, kasadieħ, prattiċi tajba u l-identifikazzjoni huma manfurzati minn Novembru tal-2018 imma l-autoritajiet hemmhekk iddeċidew f'Marzu 2017 biex introduċu moratorium fuq ir-ritorni kollha l-Unjoni Ewropea. il kummissjoni u l-Istati Membri qed jibqgħu jingaġġaw jitru f'diskussjonijiet mal-Gambja fuq dan il-każ dwar arranġamenti eżistenti oħra eh, mal-Afganistan kien eh, kwistjoni kienet ta' suċċess migrazzjoni irregolari mill-Afganistan f'dak li għandu xaqsamma proċess ta' ritorni u li stati membri b'mod ġenerali huma sodisfatti bl-implementazzjoni tiegħu. Fl-aħħar. Hemm dewmien eh, mhux aċċettat għandna mal-kas tal-Bangladesh imma l-istati membri ikomplu fuq il-proċeduri li hemm diġà f'post fis-seħħ. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar negozjati negozjati pendenti. Negozjati fuq ftehim ta' riammissjoni maċ-Ċina kif ukoll imma l-ftehim ta' faċilitazzjoni tal-viża huma qed mixin b'kawt ħafna. Bl-Indonezja u n-Niġerja il-progress mill-2018 fuq livell tekniku imma għal-2017 minħabba l-perjodu elettorali f'dawk il-pajjiżi eh, eh, waqaf naqra il-diskussjoni ma' daw iż-żewġ pajjiżi. Mbagħad għandna l-Marokk għandna kooperazzjoni mill-qrib li jista' jwassal għal ftehim strateġiku ta' sħubija bejt zewċ naħat. Il-pajjiżi terzi irridu nżommuhom fuq il-mejda tad diskussjoni fuq in-negozjati, da importanti ħafna. Im sħubija tkun bilanċjata tibqa' Eh, importanti ħafna mal-pajjiżi konċernati, imma biex nassigura kooperazzjoni sħiħa minn pajjiżi terzi, l-Unjoni Ewropea hemm bżonn timmobilizza l-għodot kollha tagħha kif ġie reputatament imsejjaħ mill-Kunsell Ewropew bħala politika tal-iżvilupp tal-viża. F'dan id-dawl reċentement kien hemm il-kodiċi eh, tal-viża li ħajidħol fis-seħħ fiftit jiem jitkellem fuq eh, eh, kwistjonijiet u negozjati ma' pajjiżi terzi u qed jitlob għal implementazzjoni iktar pożittiva fuq il-kodiċi tal-viża skont il-livell ta' kooperazzjoni. Dan huwa pass importanti li jżid l odot differenti li hemm li jadin fis-seħħ biex jappoġġaw ir-riammissjoni, pereżempju case case management platforms jikunu elettroniċi, etc. hemm oħrajn li huma involuti bħala operat f'dan il-proċess ta' riammissjoni. L-esperjenza f'snin reċenti tgħidilna li monitoraġġ kontinu u kooperat u dan huwa importanti biex jagħtu riżultati pożittivi, imma inċentivi pozittivi jibqaw l-iktar importanti. Inserraħ fuq l-appoċ ta'kom fi xogħol li ġej għall-approċċ olistiku tagħna fi ġestjoni ta', ta migrazzjoni biex naħdmu iżjed biex nibnu fuq skobiji ma' pajjiżi terzi u anka l-istati membri biex jirrispettaw il-ftejjimiet 100% kif tafu l-Kummissjoni prezenta del-waqt parti ġdid fuq dan is-suġġett. U rriju ammissjoni għajkun parti intrinsika miegħu Għani għafaw u kuntenta illi kuntenta li inkuf pozizjoni li mwieġa pal mistoqsijiet tagħkom jew nagħtikom iktar informazzjoni. Għaxina pjuttost friska f'dan il-xogħol li għandi u nagħmel mill-aħjar biex inwiġibkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nawgura u l-ek iżda aħna eh, nishtiq nibdew bil diskussjoni hemm bosta membri li jixtiequ jitkellmu nibdew bil-koordinaturi l-ewwel u mbagħad nisimu l-bqija tal-membri li jixtiequ jitkellmu. Sta nixtieq ngħidilkom illi naħseb illi punt importanti ħafna meta nitkellmu fuq l-ambizjoni u r-ritorn huwa illi aħna għanna nżommu mal-fatti mal-veritajiet. Ġifiri rridu nisildu kontra l-fake news, perċezzjonijiet ħażina. Bi qegħdin xeklu mhux biss il-mod ta' kif qed ninterpretaw l-informazzjoni zdanka il-kwistjoni fija nifissa. U qatt ma jedna illi l-immigrazzjoni hija bla kontroll. In-numri qegħdin joqsu anke meta kienu veroljin, xorta waħda qegħdin nagħmlu ġestjoni tajba li kieku kien hemm tweġiba tajba u inizjattiva tajba mnaħa tal-Unjoni Ewropea li qatt ma ġara hekk minkejja ġiet vinkolanti minkejja in-natura vinkolanti tat Trattat tal-Lisbona u tat Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea stess naħseb illi qatt ma kena s-sitwazzjoni ma stajniex nagħmlu ġestjoni tajba tagħha. Ir-ritorni hemm iktar nies li tikunu rritornati mill dawk illi qegħdin jidħlu b'mod irregolari ġifieri l-demografija Ewropea qiegħda tkompli tiċkien f'numri assoluti u anke relattivi din hija l-verità. U dan il-punt rridu nżommu f'moħħna biex ikonna diskussjoni ċara li tbedna minn nuqqas ta' informazzjoni tajba, eccetera, mela. Ejja sa ngħaddu għal koordinaturi nibdew bis-sur Leonard li jgħat jirrappreżenta l-PPE. Grazzi ħafna ċer u grazzi wkoll tal-li tal-komissjon tal u tajtna wkoll is-sitwazzjoni attwali dan rendu kont minħabba li jekk aħna ma jkunix ir-ritorn tajjeb ta' dawk li mhumiex intitolati għal protezzjoni internazzjonali ħajkun hemm pressjoni fis-sistema kollha ġifieri xi ħaġa tajba li aħna nżidu l-mod ta' kif l-effiċjenzi tal-mod ta' kif naħdmu. U l-aħħar ftehim tal-ammissjoni huwa tas-sena 2014 ġifieri forsi nistgħu ntejbu l-azzjoni li qed nieħdu f'dan il-kuntest. Jiena naħseb illi l-azzjoni li qegħdin nieħdu mal-pajjiżi ġirien tal-Vant ukoll hija tajba aħna fl-istess ħin imħasbin fuq eh, il-kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna ta' nofsinhar bejn Jannar u Frar tas-sena 2019 kien hemm iktar minn 12,000 pajjiż li ġejjin mill-Alġerija u l-Marok bejn 5 10% biss kienu intitolati l-protezzjoni internazzjonali u 33% għarnexxina nirritornarhom fil-każ tal-Marok u erba minn kull ħames Alġerini illi ġew eh, fl-Unjoni Ewropea xorta waħda ħajibqgħu fl-Unjoni Ewropea minkejja dak kollu li aħna qegħdin nagħmlu u ngħaddu bħala liġijiet ġifieri hemm bżonn illi naħdmu fuq qadin u naraw kif l għannet importanti li ntejbu il-direttiva tar return rridu niżguraw illi jkun hemm return iktar efficient iżda fl-istess ħin hemm ukoll iktar lok għal titjib fil-relazzjonijiet bilaterali ma' dawn il-pajjiżi. Ma nafx inti f'liema dettal tista' tieni tweġiba iżda fil-qafas tal-kooperazzjoni tagħna mal pajjiżi tal-ACP f'dan il-ftehim ta' Kotinu nafu illi kull pajjiż qabel illi ħajaċċetta illi jkunu ritornati nies li qegħdin fl-Unjoni Ewropea fit-territorju tal-Unjoni Ewropea b'mod eh, illegali u l-Unjoni Ewropea qablet ukoll li tagħmel hekk, jiġifieri ma nistax nifhem għalfejn din il-parti tal-ftehim tal-Kotinu ma stajnix ninfurzaw sissa kien hemm subija ġida li konna negozjata li, li konna din ninnegozjawha, negozjawa. U aħna kif ħan negozjaw allura dispożizzjoni għawek fuq ir-ritorn u riammissjoni jekk mhix ħad tkun infurzata minħabba li għandna ħafna minn dan il-ftehim. Iżda jekk ma nistawx nirrispetta u nirrinfurzaw ma l-ura fejt namlu dan il-ftejim. Senior Sippel, grazzi ħafna l eh, senjura t-rappresenta l-Komissjon inaugurala ħafna eh, għax il-ġdid tagħha. Jiena nixtenejt li hemm ħafna każijiet fejn hemm nies li ma jingħatux l-istatus ta' eh, l-azil. iżda jikunem hemm eh, taw kol ukoll permess temporani, Nixtieq nkun naf huwa parti minn negozjati meta qed nitkellmu fuq il-ftehim ta' riammissjoni Nishtu ta' salvagwardja għandna aħna f'idejna ħalli niskuraw li dawn id-drittijiet jistgħu jkunu forzati anke f'dawn il-pajjiżi u meta qegħdin nitkellmu fuq il-ftehim ta' riammissjoni anke bal marok u ma' pajjiżi oħrajn hemm aspetti oħrajn li nistgħu nqisu biex wieħed jaqbel ukoll fuq eh, ir-riammissjoni aħna bosta drabi nitkellmu fuq eh, il-mezzi legali u inti semmejt ukoll xi 67,000 każ ta' resettlement mis-sen 2015. Mis-sen dan huwa perjodu ta' erba' snin ġifieri 16,750 persuna ġifieri għal kull pajjiż dawn huma inqas minn 800 qegħdin nitkellmu, ġifieri jekk dan ħajkun l-unika kontribuzzjoni li aħna nistgħu nagħtu għal ġestjoni tal-immigrazzjoni u l ażil din tkun ħasra minħabba li aħna din nitolbu illi nirċievu ħafna iktar minn bosta pajjiżi oħrajn madwar id-dinja ġifieri hemm bosta affarijiet li nistgħu nagħmlu sabiex intejbu s-sistema ħalli nofru eċezzjonijiet għal ħaddieħor. Nixtieq nsaqsi mistoqsija wkoll anke fuq l-Army Fund. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ritorn u l-integrazzjoni mill-ġdid fil-pajjiż tal origini bejn sena 2014 2020 aħna ħanon fuq 943 miljun euro. Allura nixtieq nkun naf jekk dan l-ammont huwiex wisqoli wiex baxx tista' tilna daqsxejn kif aħna qegħdin eh, nonfqu xet nonfqu eżattament anka fil-kuntest tal-proċedura tal azil u l-integrazzjoni fil-pajjiżi Ewropej U l-aħħar mistoqsija ħalli aħna nkunu ċari fuq dak li qegħdin nitkellmu dwar għek aħna qegħdin nitkellmu fuq ir-ritorn. Allura dejjem qegħdin insemmu fil kontesta ċif li qed nissemmu intom, qed nitkellmu fuq il-ritorn lejn pajjiżi eh, ta' oriġini mhux il-return lejn l-ewwel pajjiż fej waslu fl-Unjoni Ewropea u ġveru sabiex inkunu ċari. Is-Sinjor Intfeld, grazzi ħafna Signor eh, President u Signor Perjet, nirringrazzjak ukoll naħseb li kulħadd jaqbel fuq l-importanza illi aħna jkollna sistema ta' return illi taħdem tajjeb jekk ħajkonna E, sistema ta' analiżi ta' applikazzjonijiet tajba naturalment jekk jirriżulta minn din is-sistema li mhumiex intitolati li jibqgħu fil-territorju Ewropew għandhom ikunu ritornati. Issa naħseb li s-sistema għandha tkun mhux biss f'termini kwantitattiv tajba anke f'kwalitattiv. Għandi mistoqsija anke fuq il- l-status ta' dan il-ftejim minħabba illi hemm 16 il-ftejim formali biss u l-oħrajn huma sempliċiment arranġamenti li għandhom titli bħal Joint Way Forward, per eżempju, tista' tgħidli jekk joġbok jekk um, humiex dawn il-ftehim jew arranġamenti soġġetti għal uh, skrutinju minna tal-Qorti tal Ġustizzja Ewropea jew uh, soġġetti anka għal karta ta' ġdijiet fundamentali tal-bniedem nixtieq illi jiena insem naqra li kun ikwotalek minn dak illi għat jintqan minn Save the Children qed jingħad minn Save the Children li kważi tliet kwarti mit-tfal li tikunu intervistati mhux qed iħossuhom li huma siguri u protetti matul dan il-proċess ta' ritorn qed ikunu jisom sforzati u jkollhom ikunu sottomessi għal atti ta' violenza ħafna minnhom ikunu eskortati minn pulizija u meta jaslu tlieta minn 53 tifel u tifla kellhom Eh, proċess ta' integrazzjoni lura fil-pajjiż ta' oriġin tagħhom, 45 minnhom li marru fl-iskola fl-Ewropa. Eh, ħamsa biss minnhom marru fl iskola fl-Afganistan u kien hemm bosta minnom li għallu li kienem min prova jikkontatjom mill-ewel biex eh, jipparteġbaw fatti violenti, 10 minn 53 biss ma jridux jerġgħu jiġu lura l-Ewropa, ġifieri ma nafx kif il-Kummissjoni tista' tgħid li dinja sitwazzjoni sostenibbli nixtieq li tagħtina daqsxejn iktar dettall ukoll fuq il-monitoraġġ. Fiex jikkonsisti eżattament il-monitoraġġ ma nafx Eh, x-monitora qed isir minnaħa tal-Kummissjoni minħabba illi malli jkun hemm dawn il-pajjiżi li ikunu ritornat daw iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ikunu ritornati anke tfal u bniet pereżempju, kif aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni tagħhom u intom tħossukom verament unbat moħkom mistri li huma f f'sitwazzjoni tajba. Semmejt il-kooperazzjoni mat-Turkija. Jiena naħseb li aħna investejna ħafna fir-relazzjoni tagħna mat-Turkija anke fuq uh, ir-ritorn u nerġgħu naċċettaw lura eh, ċittadini iżda kien hemm numru vera żgħir ta' persuni li kienu reġgħu ehm, jittieħdu lura mit-Turkija ma nafx kemm allura dawn is-sakrifiċċji kollha li qed nagħmlu għal relazzjonijiet tagħna mat-Turkija u ehm, mhix tajbin kemm huma Sirja. Grazzi ħafna, Sinjura Trick. Jiena nixtieq nilqa lis-Sinjura eh, mill-Kummissjoni u jiena ħerqana li naħdem miegħek fil- snin li ġejjin. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li verament hija importanti li aħna rridu niddiskutu hawnhekk iżda fl-istess ħin hemm ċertu affarijiet li aħna nixtiequ insaqsuk minkejja li għadek ġdida. Jiena naħseb illi qed nagħtu priorità lill-ewwel pajjiż fejn waslu milli eh, ikunu ritornati l-pajjiż tal-oriġini. Jingħata parir il-Konsil biex il-fokus ikun iktar fil pajjiżi tal-oriġini minħabba li jkun iktar faċli negozjaw ftehim tar-ritorn remissjoni u fl-istess ħin ikun hemm inqas riski ta' drittijiet fundamentali li jinkisru minħabba illi dawn ċittadini jirkun ritornati lejn pajjiżhom. jizom. jiena qed nara li hemm ħafna eh, ftejim ta' remissjoni mal-pajjiżi ta' transitu iktar milli mill-pajjiżi tal-oriġini. U apparti minn hekk jiena kont qed naħseb għalfejn qed nagħmlu hekk, għalfejn qed jiġri u anka fiftajim ta' riammissjoni, ma nafx għalfej ma jkunx hemm l-obbligu li l-ewwel ikunu ritornati lil pajjiż ta' riġnu mhux aħjar nagħmlu hekk kieku aħjar l-ewwel nibdew mill-ewwel billi nibatuhom lejn il-pajjiż ta' riġni u anka fuq il-ftajim ta' riammissjoni aħna din nitkellmu fuq l-arranġamenti formali u informali. Mela għalfej aħna ma, natux eh, l-arranġamenti priorità l-arranġamenti formali jekk għanna dawn eh, l-arranġamenti u dan il-ftejim nixtieq inkun naf f'liema sitwazzjoni din jintużaw dawn arranġamenti formali u informali u anke fuq il-partnerships naħseb illi Aħna diġa tkellimna fuq il-bżonn li konna evalwazzjoni tar riskju minħabba li dan il- eh, Ftejim jista' jwassal li, li jkun hemm ċittadini li jeħlu f'xi pajjiż ta' transitu mbagħad ma jkollhomx aċċess sistema tal-ażil ġifieri ma nafx kemm aħna u x-lesti namlu evalwazzjoni tar riskju qabel ma jkollna kooperazzjoni bħal din u kif nistgħu namlu monitoraġġ ukoll tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali qabel ma nibdew b'dan Um, il-ftejjim. Jiena naħseb li dan rrid ikun indipendenti u trasparenti issa żewġ punti fil-qosor. Nixti illi ngħid xi ħaġa wkoll simi għal dak li qalet is-Sinjura Intfeld. Jiena naħseb illi fil-każ ta' tfal din xi ħaġa tinkwetana wkoll. Aħna qegħdin ngħidu illi l-aħjar ħaġa t-tifel jew tifla għandha tkun l-iktar ħaġa illi aħna nqisuha bħala priorità ġifieri naħseb illi forsi din nistgħu nikkonsidrawha bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda għal Joint Way Forward illi ħad iddiskutu. Rajna illi wedna lill-Erdogan illi aħna besibna ninvestu iktar fil-ċentri ta' reception fil-Sirja. Tista' tigarantilna illi mhux ħajkun hemm flus li jintefqu minnaħa tal-Unjoni Ewropea fis-Sirja iżda li jkun hemm it-Turkija li jonfqu dawn il-flus. Eżis kollegi, intom tafu li jiena nippreferi ma naqtalkomx il-mikrofonu, però kħiġobkom, summu f'moħħkom illi għana aġenda pjuttost mimlija dal-ħodu, aħna għedin niddiskutu l-iktar kwistjoni relevanti ġifiri il-prezentazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni u r-riżultati tal-ftejim tal-jammissjoni li huma fuq l-istess livell ta' dak il ftehim li kienu firmati mill-Istati Membri, iżda parti minn hekk fl-istess ħin irridu niddiskutu daqsxejn il-punt numru 8 ġifieri ftehim mal-Belorussja u għandna l-preżentazzjoni min-naħa ta' Peter Peterlof. U għanna punt numru 9 u koll rridu niddiskutu f'dan il ehm, nofs bazzikament, jiġifieri fuq il-facilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi illi Sinjura Parijat ħat prezenta dan il-rapport. Ġibri kieġobkom. Saqsu mistoqsijiet fil-qosor u wara l-koordinaturi dawk il-membri l-oħrajn, issa li ħaj saqsu mistoqsijiet kieġobkom zommu il-mistoqsijiet tagħkom fil-qosor minħabba li jatfadlinna il-punti tas Sinjura Zipel u koll rridu niddiskutu ġifiri. tal-evidence u għanna l-vot elettroniku kol. U l-prezentazzjoni tal-rapport tal-2019 dwar s swieq ta' droga. Għabel, 11 nofs. Each and every one of you four minutes, which has been the case so far. So please try to make it sharp. Fil-qosor mela. Rappresentant tal-ID, grazzi ħafna sinjor Parjat, nixtieq ngħid xi ħaġa lilek sur lobis Aguilar. Kieku njirna <laughs> xinna ma naħlux daqseg ħin li kieku inti mhux kull darba tittoqgħod tgħidilna u tispjegalna fit-tul kif m'għandniex naħlu l-ħin. ifem Jiena naħseb illi jekk inti għandek tmexxi qab mod effiċenti Mex għalfej toqgħod tgħidilna x'inti x'inhu l-fatti x'inhi l-verità, jiena naf illi x'kienu l-fatti u jekk inti qed tgħid illi fis-sena 2015 l-affarijiet ma kinux ta' emerġenza, Eh, allura għartik eh, dbilna inti kolli ngħid Isra Merkel għalfejn fetħet il-frontieri u aħna kena nies illi kienu qegħdin jippruvaw jikkommettu attakki u dawk li kommettew attakki kellhom bosta identitajiet differenti ġifieri għax tigrakkontalna ħmerijiet u tiqax tgħidilna fis-sena 2015-2016 is-sitwazzjoni kienet ġestita tajba jina naħseb dan il-ftehim mat-Turkija wera illi di mhux minnu f'dak li qed tgħid inti sinjura di mistoqsija hemm investigazzjonijiet dwar il-fatt ta' kif l-immigranti legali illi huma koperti mill dan il-program ta' remissjoni tisemmejt 57.000 jekk dawn għadhomx emmek fil-pajjiż fejn suppost intbatu lura jew inkella jekk dawn pruvaw ximorru f'pajjiżi oħrajn Ewropej u jekk għandek din l-informazzjoni. Forsi tista' tgħidilna daqsxejn iċ-ċifri ħalli naraw kemm kien hemm pajjiżi illi aċċettaw nies fiħdan dan dal programm ta' resettlement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 il-ħidma tagħna fuq il-direttiva tar-ritorn. Kujjed, that was short. <laughs> Now, it'll be... Grazzi ta' zamet fil-qassar, għuwe l senjor Bjork. L-għanet grazzi għad-dokumenti li rċevejna u dettaljat ferm. Minajru dan ikun diffiċi ħafna li na li namlu law l-affarijiet fil-parlament. Biex kompliment dak li xi kollegi. Ewwel net irid ngħid illi nixtieq li l-istituzzjonijiet li stati membri jkunu daqshekk effiċenti motivati li jorganizzaw riċeviment daqshekk dinjitus tal-persuni li jitlu fil-pajjiż bħala migrant. Min irid jagħmel korrelazzjoni bejn il-leġittimità tas-sistema tal-ażil tagħna u il-livell ta' ritorni. Mem xejn li wiżen din l-informazzjoni, naħseb li l-ikbar problema hija illi aħna għandna prebnis li ma' xenofobiċi. din neħu l-umanità mill-persuni, din toħloq problema kbira tal leġittimità fil-sistemi tagħna l-azil. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-Afganistan illi aħna smajna minn rapport ta' Save the Children li hemm eżempji li juru biċ-ċar illi eżis kollega l-Afganistan mhux post fejn aħna nibatu eh, lura tfal. Dan huwa fatt. Hija kwistjoni kbira ħafna qegħdin noħorġu tfal mit-tfal mill-ħbieb tagħhom bil-familji tagħhom biex batum lura l-Afganistan fejn mhuwiex mhuwiex ċert. Nittamaw illi dawn affarijiet jieqfu mill-aktar fis. Jien naħseb illi din proposta tiġi kontestata u dan ir-rapport juri il għaliex għandu jiġi kontestat. Fuq il-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea u t-Turkija, minħabba ftit numri li ta' persuni li ġew ritornati u jiswa l-flus li aħna nfaqna fih. U l-post u l-poter li aħna tajna l arjan u reġim tiegħu u huwa jiswa dana kollu. Le, ma naħsibx li huwa l-każ, grazzi tas-sew. Sur doraċi jikjoġbok għazon fil-qosor għaliex hemm ukoll is-survi tal-ofol. Jew trid tindirizza l kustjoni iva issa. Fuq dik kwistjoni wkoll qabel preżentazzjoni tiegħek fuq il-Belarus mela is-sur tal-Iraċi mbagħad is-sur Vitanov. Imma ħajkun hemm il-punt fil-Belarusja u ħruġ tal-viża. Is-sur Huk, ir-rapporter, għal-viza u s-sur Vitalov għal ftejn ta' Belarus. Jiġu bokkom fil-qosor. Iva għanżom fil-qosor. Fuq dan il-punt jina għandi ċertu perġudizzju għaliex jina konti l oħra tal-linja tal-ġliet sa milux ma sax ngħid wis imma nix ingrazzja li sinjor Parjata li ħadet dan il-xogħol f'idea mhux faċli. Nisem il-patt inti semmejt fl-ħaġa prezentazzjoni illi di l-kwistjoni ħad tkun parti mill-patt ħa ngħidilkom xi ħaġa li jiena qed lis-Sinjura Kinas illi jekk inti f'dan il-patt il missjoni u return musta jkun bilanċat mela musta nkunu musta jirnexxu ma' pajjiżi terzi mhix mistoqsija, hija rekomendazzjoni li issa fi żmien fejn aħna qed ikkonsultaw il-kapitali fuq il-pat e, dawn dawn irridu ikonna diskussjonijiet serji fuq immigrazzjoni legali u dak li huma esti illi jpoġġu fuq il-mejda. Għaliex irid ikun ċar illi s-suċċess li rrid ikonna ma' dawn il-pajjiżi mhux se jkun hemmhekk. Grazzi tassew. Sur Bitanov. Grazzi tal-informazzjoni, senżu fil-qosor, zewċ mistoqsijiet u bat komment ġenerali. Inti semmejt il-ftej tarja missjoni me Turkija, kontent nġib tal informazzjoni, nirreferi iktar għarral komunikazzjoni ma' Turkija li musse se jimplementaw dispozizjonijiet ta' partijiet terzi sakemm ma jingħatawx liberizzazzjoni tal-viża. Ġifi se tina aktar dettalji fuq il-proċess tal-liberizzazzjoni tal-viża u għal dak li huwa idħol fis seħħ li jintroduċi sistema fejn l-Unjoni jista' juża għata' ta' miżuri li ma stati membri bat ma jkunx jistgħu jużaw lanqas dan il-mekkaniżmu se jkunu konsekwenzi jekk ikollna pereżempju proċess ta' liberalizzazzjoni tal-viża li tidħol fis seħħ Fuq il-ftehim ukoll li għadu ġej, tista' tina informazzjoni fuq tal-bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok nistgħu nerġgħu nirnegozjaw u fuq xi serraħ u kumment ġenerali. Il-Parlament irid ikun involut u informat fuq in-negozjati formali u informali għal dawk li huma ftehmi tar-remissjoni. Hawnhekk nirreferi għal sinjura Strika għaliex fejn jista' jkun ftehmiet formali għandhom jiġu konklużi minn arranġamenti informali billi jisu d-dinjità tal-persuni kollha. Grazzi. Memx iktar minni xie jitkellem, sinja parijat, inti trid tibda tibda bil-kbir għaliex eh, għandek ħafna mistaqsijiet speċifiċi nissuġġeri xi tindirizzhom din it-tieni round u mbagħad niftħu il diskussjoni għal biex terġgħu tippreżentaw il-każ kemm għal ftajn tal-Belarus kif ukoll għal ħruġ tal-viża. U mbagħad nkunu għandin insegwu dan il-mod ir-rapport mir-rapporter is-sur Vitanov għal ftehim tal-Belarus u mbagħad ir-rapporter is-sur Hub fuq ir tal-viża. Tajjeb għalik fidejk. Grazzi ħanżon fil-qosor. nipprova nwiġġib kemm jista' jkun. Jekk le inħalli l-kollegi kollega jidħol fid-dettall. Fuq il-kooperazzjoni ma' Sur Leonards u l-ġirien, fuq il marokko l-Alġerija u kol jorbot mal-ftejn tal-Marokk u kol. Iva, rridu koplu naħdmu. Ja xi ħaġa nippjanaw. Ħin nagħmlu mal marok No dak li jridu nagħmlu aħna li iktar globali bħala komment. Rridu li jkollna approċċ iktar komprensiv meta niġu mar-rabta tagħna ma' pajjiżi terzi. U biex ninkludu mhux biss kwistjonijiet ta' migrazzjoni fid-diskussjoni imma waħda iktar globali ta' kif naħdmu magħhom flimkien. U kif tafu id-diskussjonijiet mal-Marok ilhom imwaħlin issa. Nistgħu nibdew nkomplu diskussjoni propjament eh, ftehim iktar stret, ta' sħobija u kwestjoni tal-migrazzjoni jistgħu jiġu integrati u anki kustjonijiet fuq il-kooperazzjoni bilanċata. Inti semmejt il-ftejm ta' Kotonu. Ħafna pajjiżi eh, ratifikaw il-Konvenzjoni ta' Ġenevra u din hija l-bażi legali għal li naċċertaw illi Eh, f'dan l-obbligu aħna nieħdu persuni illi m'għandhomx ġitri jkunu f'pajjiż ieħor. Iġviri pajzi kolla rridu jirrispettaw dak li aħna rridu namlu missjoni bilaterali, pala ftejin bilaterali, arranġament bilaterali, dan il-ranġamenti eh, mhumiex qegħdin hemmhekk biex jiddefinixxu l-kwistjoni tad drittijiet fundamentali. Għaliex dan għajduru biss persuni li għandhom analiżi speċifiki tas-sitwazzjoni b'rabta ma' drittijiet tal-azil bil-verifiki kollha neċessarji li kellna aħna niċċekkjaw. aħna rridna nindirizzaw il-modalitajiet tar-ritorni laqbel miegħek illi hemm għatta affarijiet illi aħna rridu naraw li dawn jiġu ritornati mod dinjetus. Kemm jista' jkun aħna rridu naqblu ma dawn il-ftem fuq dawn il-ftemiet ma'kom, dik li triq favorita tagħna ma mhux dejjem huwa possibbli. Imma meta il-persuna ma tixtri tħol fi qbil, mela rid ikun arranġament illi huwa strument mhux vinkolanti li tippermetti illi konna qatt ta' kondizzjonijiet fuq kif ir-ritorn jiġi organizzat fej dawna juruna iktar kapaċità għal ritorn ta' persuni fil-pajjiżi fuq l-organizzazzjoni tar ritorni fuq qatt ta' aspetti amministrativi li jridu nindirizzaw fih dan dan il-ftemiet. fuq il-fondi. Il-fondi jridu jkunu u lanċati imma ħanħalli l-kollegi jespandu fuq dan. Fuq il-fondi, għanna 943 miljon euro, dan huwa normali. Għanna monti ikbar illi jintefqu fuq is-solidarjetà illi għal għazil, il-relokazzjoni għal-għazil f'kontest ta' bani fil u għamiz biljun euro. Ġifiri, u bilanċ taħseb tajjeb fil-fema tagħna. Ritorna għal pajizi terzi dan il-ftemiet, suppost bħala priorità ħaj jirritornaw ftejjimet ma' pajjiżi ta' oriġinu mhux ta' transitu li fal dik ta' Turkija. Imma dawn kollha huma pajjiżi ta' oriġini u dan huwa l-aħjar mod kif tara kif wieħed jista' jerġa' lura f'post fejn jafu u mhux pajjiż transitu. fuq l-Afganistan. fix-xogħol li kelli qabel li kienu jitkellmu fuq għajnuna umanitarja nafu xini s-sitwazzjoni fl-Afganistan, ġifieri hawnhekk għal dal bohra għandna leġizlazzjoni fisseħ u fil-fatt in-nies meta m'għandhomx dritt illi jibqgħu legalment fl-Unjoni jridu ritornawhom minn aħna dak li rridu nagħmlu bħala parti mill dan il ftajim jew ranġamenti u għalli naraw u nakkompanjaw kemm jista' jkun inkluż bajnuna finanzjarja persuni li jiġu ritornati lejn pajjiżi li ngħinuhom kemm jista' jkun. U jt ikollhom il-kondizzjonijiet neċessarji biex jibqgħu fil-pajjiż. Is-sitwazzjoni fl-Afganistan eh, żgur mhix sodisfatta sodisfaċenti qed nippruvaw naħdmu ma' kollegi inkluż dawk fid-diġi ta' qabel li kellna u l-appoġġ li konna nagħtu fil-kuntest tal-politika l-iżvilupp biex nindirizzaw ukoll żviluppi fuq żmien itwal biex jibenefikaw minn għajnuna umanitarja u politika l-iżvilupp u juru iktar soluzzjonijiet su minn twil. Ma nistawx nirranġaw kollox f'temmit ta' riammissjoni u għacħar illi din tisħoq illa il-kollom illi jinnataw għajnuna għalix għandhom bżon strumenti tan nies illi għalmenu meta jirġu jmurru fil-pajis li ġew minnu kollom ċansa ħajja ħjar. qed narawha qed nippruvaw naraw aktar b'attenzjoni. Nippruvaw nsegwu aħjar din is-sitwazzjoni fuq ir-ritorn fuq kif tiġi implementata. Ġin tuwa daqqatajn. Fuq it-Turkija. Uwa, jixraq dan l-attenzjoni tajna t-Turkija aħna qegħdin napoġġaw permezz dan il-ftehim b'1.7 miljun ruħ bajnuna ta' flus jekk jibqgħu fit-Turkija. Dawn qegħdin it-Turkija jospitaw 4 miljun rifugġat. Ġifieri dawn il-persuni minħabba l-appoġġ tagħna jistgħu jirċievu trattament aħjar u jibbenefikaw mill-baġit tal-Unjoni sabiex ikunu jistgħu jibqgħu fit-Turkija sakemm is-sitwazzjoni fis-Sirja ma tmurx għall-aħjar. Aħna rridu naraw iktar narawha fuq livell iktar wiesa' u naraw x'eżattament xi il-faċilità li jipprovdi lilna. Fuq il- fuq eh, persuni Sirja flejes illi aħna ħanatu l-persuni li fit-Turkija li jintefqu fit-Turkija mhux is-Sirja, ġifieri mhux se jkun hemm rikostruzzjoni jew flejes ta' rikostruzzjoni illi ħajġu provduti biex jintużaw jintefqu fis-Sirja bħalissa waqt li għadhom għaddim il-gwerra. Fuq persuni li ritornaw, ma nafx, m'għandix sistema ta' monitoraġġ, diffiċli li narawha, imma nista' niddiskutija magħkom biex nara iktar fid-dettal fuq kif dawn l-affarijiet jistgħu jiġu żviluppati aħjar. Fuq il-patt tal-migrazzjoni, Qed naħdmu fuq dan il-patt ġdid immigrazzjoni u fil-fatt l-approċċ huwa wieħed komprensiv. Jiena naqbel magħkom illi sabiex ikonna situazzjoni fejn konna ritorn aħjar fil ma jistgħux jitlu fit-territorju legalment uh, Eh, għandek il-resettlement, għandek il-migrazzjoni legali, għandek forum oħra ta' missjoni umanitarja, jiex ħaġa li rridu naħdmu fuqha u hija xi ħaġa li ħanpoġġu fil-pakkett ġdid. U fl-aħħar punt tiegħi nikkonferma li aħna informakom aħna ħandombukom informati kemm jista' jkun kif edna bħalissa m'hemmx ħafna affarijiet għaddejjin iżda l-lan huwa li nkomplu biex eh, jitlu f'din il- din id-diskussjoni f'din il-ftejimiet u anki biex ikonna strumenti oħrajn li jistgħu biżnu din il waħda ewlenija. Grazzi, edin lura, ġifiri jek joġbok tista tħaffef għalix edin lura. Għaxħatem ġewġ punti ta' Sinjura Parijat biex jipprezenta l-kas mal-Belarusja. Rridu nisimaw mill reporters jek hemm mistoqsijiet tweġibit rridu nisimaw bil-membri wkoll, ġifiri jekk jogħġobkom. Grazzi Nasab għandek 100 miljon, 800 eh, miljon, 900 miljon euro. ħafna minn dan il-flejjes huma normali għaliex dawn sulla sejrin għal risistemazzjoni, reintegrazzjoni. Jien għandi mistoqsijiet fuq it-Turkija. Il-benchmarks għadhom ma ġewx mwettqa, m'hemmx progress proċess tal-viza liberizzazzjoni ma' Turkija, kif qed narawha f'25a tal-kodiċi tal-viza emendata tippermetti li jkun hemm restrizzjonijiet tal-viza sabiex aħna il-pajjiżi terzi jkunu jistgħu jerġgħu riammettu il-riammissjoni imma ovvjament dan irid iqis il-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi U hija xi ħaġa li ħanħarsu lejha ma ta' aħna nkunu qed inħarsu lejn ir-restrizzjonijiet potenzjali tal-viża illi bħalissa miex fil-mappa minn flok il-ġittijiet tal-bniedem. Kif tafu sew, Monika qalet illi dan il-ftamiet mhumiex ġittijiet tal-bniedem, id-dawna jitqisu qabel ma tittieħed id-deċiżjoni bil-miktub, jiġifieri fil-proċess bil-miktub, id-drittijiet kollha tal-migrant ovvjament jitqisu bisħieħ bil-qrati miqrati l-Amministrazzjoni Nazzjonali għal possibilità għal appelli u l-applikazzjoni konsegwenti jiġu jusa. Fil-fatt wieħed mill-prijoritajiet tagħna huwa li ntejbu il-riammissjoni l-una riammissjoni l-integrazzjoni anki il-programmi ta' ritorn volontarju nkunu qegħdin ħarsu wkoll biex naraw il-tfal li jkunu qegħdin jidħlu anki n-nies ovvjament l-adulti jkunu qegħdin għamlu monitoraġġ tajjeb tagħhom skont il-politika ta' integrazzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi żewġ rappreżentanti ta' Diġi d Direttur Ġenerali, Sra Parjat, jiena nissuġġerixxi issa illi intom tagħmlu l-almu tagħkom sabiex tindirizzaw il-żewġ punti li għandna eh, f-prezentazzjoni konġunta mill-aktar fis sabiex nisimgħu mir reporters ġenerali parijat taqbel jista' jkun fil-qosor il-rapport ftit remissjoni Belarus l-Unjoni Ewropea u l-kwistjoni tal-visa file. U mbagħad eh, nisimgħu mir reporters wara. Grazzi. Back to you. But make Kieġbok taqsira, mhux il kemm kemmi. Mela, biex nitkellem fil-qossor għal negozjati kif tafu, fuq da suġġett dam ħafna biex iseħħ imma biex nitkellem fil-qosor dal-ftejmiet ġew finalizzati f'Ġunju tas-sena l-oħra huma riżultat tal-isforzi kollha li konna minna biex ntejbu il-mobilitazzjoni tan-nies tal-Belarusja eh, f'sitwazzjoni sigura u kif tafu dan huwa l-aħħar pajjiż fl-Eastern Partnership li għalih hemm faċilitazzjoni e, fuq il-viża u hija politika standard għalina fl-Unjoni Ewropea li dawn niftejjimiet imorru jitfit ma ftejim it tari missjoni, mela ħan nejċaġa fuq dan tal-axħar. Statistika turi li jem kooperazzjoni tajba bej żewġ naħat u l ftejim frisk li jem bejn żewġ naħat fuq ammissjoni ta' persuna, ta' persuni li jesidu l autorizzazzjoni għaddej minn elementi standard bħal ftejimijiet oħra illi għamlet l-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi hemm obbligu internazzjonali dan biex jerġgħu daħlu lura l-persuni li kienu rinunċja irrinunzjaw nazzjonalità tagħhom. U dan japplika l-membri tal-familja u tkun xi tkun nazzjonalità u jinkludi l-obbligu li l lura eh, persuni bla stat u dan jieħu effett wara perjodu ta' sentej tranzizjoni. Dan japplika wkoll għal migranti bla dokumentazzjoni. Da jinkludi proċedura accelerata ritorni ta' persuni eh, li jkunu mal-frontiera tal-istati membri, ta' bej l-istati membri e, u l-Belarus, Belarusja da japplikaw, da kollu japplikaw koll għal persuni minn dokumenti bla ta' vjaġġar. U fiħu koll dispozizjoniet fuq operazzjoni ta' transitu. Fl-axħar tagħti wkoll komitat konġunt biex jimonitorjaw l-implementazzjoni ta' dal ftajim fuq il ftajim ta' faċilitazzjoni tal viza ovvjament għandu lajnuna eh, fuq fuq eh, problemi ta' viza għal ċittadini u ċittadini tal-Unjoni Ewropea bl-istess mod jistaw jivvjaġġaw 30 jum bla viża. Fil-Belarusja l-faċilitazzjoni ta' hawnhekk jistgħu jinqasmu f'żewġ gruppi wiesajn dawk li applikaw għal ċittadini kollha u l-oħrajn li jum japplikaw għal applikazzjonijiet bħal ġurnalisti u studenti, delegazzjoni uffiċjali, rappresentanti ta' soċjetà, ta, ta' NGOs, etc. Da' jkonsisu ta' tnaqqis fil-spiża fil tal-viza għal 35 euro għandek u koll zmin ta' xartijem għad deċizjoni u validità itwal ta' sa' snin provi iktar simplifikati ta' evidenz ta' dokum ta' vjaġġar u għandek żewġ kategoriji ta' applikanti li jieħdu l-viża bxejn ukoll. Għandek ukoll dawk li kollhom passaporti biometriċi ta' diplomazija minnaħa ta' żewġ naħat fil-Belarusja u membri tal-Stati membri, stati membri tal-Unjoni Ewropea. il-ftejmi ġew firmati mill-Kummissarju u d-Deputat Prim-Ministru tal-Kroazja u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Belorussja fi Brussell f'Jannar. Allura jiena eh, nirrakkomanda dan il-ftejim u inħares il-qoddim biex jintemmu eh, b'mod sodisfaċenti eh, kemm jista' jkun malajr dawn iż-żewġ sejjimiet. Grazzi ħafna. Issa mir-rapporters anka forsi għanna żmien ukoll shadows. Mela. Is-Sur Vitanov, grazzi ċer, ħan nitkellem fil-qosor ma nirrepetix xejn minn dak li diġà ntqal. Ifirmut mhux ħansemmi l-elementi importanti tal ftajim għax diġà semma. Sempliment nsemmi xi punti kif issemmi Belarusja hija l-uniku pajjiż fi sħubija tal-Vant li għalija l-Unjoni Ewropea m'għandix ftejim tarja missjoni u dan il liġi li ġi firmat għalmajn ġimatejn ilu l-ewwel wieħed fuq u xi kull suġġett. U l-kolleġuni jekk insir żball li fl-1995 kien hemm xi e, ftehim li ġi firmat ma minħabba problem fil-Belarusja qatt ma ġi ratifikat. Nemmen il-firma ta' dan il-ftehim u għasina importanti u il qoħ aħna. Nemmen li għanna nidħlu iktar ma' pajizi ta' sħubija tal-vant minkejja l-sfidi li jem, anzi minħabba daw l-istess sfidi għax jekk ma nkunux aħna ikun xaħat ieħor illi jagħmel daw il ma' dal-pajjiżi. Il-drittijiet tal-bniedem huma importanti ħafna r relazzjoni futura mal-Belarusja u hawnhekk għandi mistoqsija qasira lill-Kummissjoni jekk joġbok tista' telabora fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u x-rwol kella fin-negozjati u l-fatt li Belarusja tibqa' tkun l-uniku pajjiż illi għandha il-pjena kapitali. Umbat fl-axħar ir-rwol tal-Parlament fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' dawn il-ftejimiet ta' viżi. Flimkien mal-artiklu 17 tal-ftejim, bażikament, peress il-Kumitat imħallat tal- ta' da' suġġett ta' riammissjoni u mamur mill-Kummissarju minn diversi membri oħra u s nassiguraw li l-Parlament Ewropew ikun ukoll involut u ikun imdaħħal f'dal kumitat konġunt. Nixtieq li ninkoraġix il-Kummissjoni biex tirrivedi il-kompożizzjoni ta' dan il-Kumitat eh, ta' ġestjoni eh, konġunt f'temijiet futuri. Grazzi għanna lista pjuttost twila ta' shadows nissuġġerixxi li issa mmorru biex nisimgħu Missur Hook fuq li huwa rapporter fuq kwistjoni tal-viża dan huwa eh, fajl importanti ċer għax għal-volja nafu li il-viċin tagħna il-Belarusja għad għandu ħafna eh, eh, ximxi għad-demokrazija u l-istat ta' dritt imma hemm progress għax il-viżi tfisser illi ikun hemm rabta meqrib bejn is-soċjetà ċivili u jitinkoraġixxi l-iżvilupp ta' drittijiet tal-bniedem u nixtieq insemmi sur perċe jiena kelli eh, l-onorevoli Koxa li, li esperta fuq il-Bellarussa li kienet ettejni ħafna f'dan il-fajl, dan il-fajl kif issemma mill-Kummissjoni ilu għaddej ġmielu ġi diskuss fl-2010 u koll fl-2014, iġfri iktar minn ħames snin. Hemm nota ta' spiega tajba ħafna miktuba mis-Sinjura De Silva Costas u il-membri skuli raw ċerti punti u issa għandek għaxartijiem għall-applikazzjoni ħajkollok eh, mizata ta' standard ta' 35 euro u proċedura iktar simplifikata ta' applikazzjoni, imma tintu tifmu li il vizi mhux se jiġu moti mill-Unjoni Ewropea minn mill-Istati Membri. Għanna għafas maqsum bejnietna l-Istati Membri. U ovvjament il-proċess kollu huwa e, jista jitwaqqa jekk kien hemm kwistjonijiet seri irridu naraw li dawn il- il-kwistjonijiet ma jidrux. Sitta mis-seba gruppi politiċi parlamentari diġa qalu li lesti jappoġġjaw u japprovaw dan il ftajim u nittamaw li, da jidher f'Marzu fil-plenarja jiddispeċini li mhux se nkun hemm minħabba l-Brexit, mux se nibqa membru parlamentari Ewropew, u l-grupp tijaj se jkollu jaħtar rapporter ġdid imma nħu pjaċir insegwi da kollu eh, elettronikament minn fuq il-televizjon. Grazzi ħafna. Grazzi sur Hook. Issa Shadows. Għandhom kull dritt li jgħidu tagħhom fuq iż-żewġ files li huma Mela, il-xedu tal-PPE li ħajkun rappresentat, le, mela, għandek il-kelma. Grazzi, President. Et nitkellem ifa fi semissur blaga. Mela. Ħankompli bil-lingwa rumena. Esk eh, Domnuli Vitanov pentru prezentarea raportului sa. Nishti nirringrazzja Sur Vintanov għal rapporti tiegħu. Il-PP jaqbel u jappoġġja dan il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l belarusja fuq ir-riammissjonijiet ta' individwi li qed jirresiedu b'mod illegali lat ta' ritorni mitluba mill-Istati membri fil-kas tal-Belarusja wera xejriet pozittivi e, avolja e, e, memx ftejim memx ftejim 89% saru b'mod mod pozittiv u nistennew li til-figura titla iżjed meta jidħol fis-seħi ftehim grazzi lis surħuk tal-preżentazzjoni minn tiegħu il pepe eh, jaqbel ma' test proposta tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea dwar il-faċilitazzjoni jekk inħarsu lejn ir-rata tar-rifuż fir-rifużjonijiet fl-2018 naraw li qegħdin nitkellmu biss fuq punt tlieta meta imqabbel ma' 9.6 illi huwa il-medja ġenerali. Ejja ma nisten ejja ma ninsewx però li daw il-pajjiżi li għaddew mill-istess E, situazzjoni li għaddeja minna l-Belarusja bħalissa minħabba e, minħabba il-ftuħ ta' l-Unjoni Ewropea e, u daw il-pajjiżi fil-fatt tejbu is-sitwazzjoni demokratika tagħhom. Jekk l-affarijiet imorru lura jibqu l-istess fil-Belarusja għandna ċans u l-mekkaniżmu biex e, nissospendu dal-ftehim, imma nisperaw ma tnassu xal dan. Kellima li jmiss. da diġà għajjem ċerti punti diġà fuq il-ftehim mal-Belarusja, nixtieq nirringrazzja e, e, is-Sur Fitanovi ċal-kooperazzjoni Imma dal-ftejim minnu nnifsu ma jobbligax l-Stati membri biex l-ewwel jippruvaw iġibuhom fil-pajjiż tal-oriġini m'hemm salvgwardja għal dan, hemm ukoll m'hemm l-ebda salvgwardja li għandhom bżonn jipprioritizzaw il-, il il-ftejmit formali, ġifri xorta għadhom jistgħu jużaw il-ftejmit informali. Anka il-ftejm huwa għadu daqsxejn ta' riskju u fuq l-involviment tal-Parlament Ewropew. Issa l-mandat għadu kemm ġie stabilit mill-Kunsill, jgħed fit-trattat nistiden l-Kummissjoni li tinvolvina, ddaħħalna fil-mandat biex inkunu involuti u mdaħlin sa mill-bidu. Kif għajt il-Kommissjoni d-dirtit tal-bniedem, ma' unnek miex mish fwaqta unnek għax il-persuni diġa għandhom eh, ċerti salvagwardji u lan li jahna ma nħallux li jisir eh, migrazzjoni illegali hija illi ikun hemm mezzi legali kif persuni li ħaqhom eh, ikollhom azil u li jsibu residenza fl-Unjoni Ewropea jkollhom il-possibilità li jagħmlu dan. Minix qed nara l-shadow tal-ID. Hemm xi ħadd li jieħu postu. Allura, naddi is-Sinjura Vnieska biex tirrappreżenta li sijar fuq dan il-fajle. Grazzi ħafna, Chairman. li sijar jappoġġja dan il-ftejim ta' riammissjoni u koll. Kif ukoll il-ftejim ta' faċilitazzjoni tal viza Għalina dan huwa sinjal politiko pożittiv indirizzat lej il-Belarusja li aħna rridu eh, inżidu il-rabtit li għanna, rabtit kulturali, storiċi, eccetera u daw il jgħinu f'dan id-dawl u nirringrazzja l-Sur Vitaġ u l-Sur Xuk għal-kooperazzjoni grazzi ħafna. Grazzi għal darboħra u issa l guwe Il-Sinjura Drego li minix qed nara fil-kamra. Forsi hemm xi ħadd li juhu posta? Le? Tajjeb. Mela, qed nifhem il-surprajn li jetaw u għarrapportaru kollha t-tieni fajli fuq il-faċilitazzjoni tal-viża tixtieq tajt erba' kelmiet għamilhom tlieta. Iva, mela, ċer. Jien ukoll nixtieq infakkar kif qalu kollegi qabli il-Belarusja fil-fatt hija dittatura u tibqa l-uniku pajjiż Ewropew fejn għandna il-pjena kapitali ma nafx intom xkonxi persuni ġu sparati frasom u u ma kienx hemm titjib reġistrat fuq dil kwistjoni u hemm anka fuq il-libertà ta' espressjoni eh, ġiet imnaqsa wkoll lanu li jiġu intimidati li diversi fuċijiet fil-Belarusja u għet u anka attivisti fis-soċjetà ċivili qed jibqgħu jkunu taħt pressjoni kbira u ikun hemm prosekuzzjoni ġenerali ta' ġurnalisti minħat tal-gvern u dan huwa huwa ċar li dan huwa xi ħaġa allarmanti imma minkejja li dan nittama li ftejn bħal dan ta' fiċilitazzjoni tal-viża ħajsaħħaħ l-iskambju u jappoġġja trasformazzjoni tal-pajjiż u jappoġġja x-xogħol ta' dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem wa din ir-raġuni aħna maħniex kuntrarji għal din faċilitazzjoni tal-viżi. Imma nixtiequ nfakru lil kulħadd u nfakru l belarussja b'mod l-iktar qawwi biex jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji ta' demokrazija. Grazzi. Grazzi lilek. Mela Shadows Lesti, Sinjura Parjat, hija verament eh, ta' dizappunt u jidispeċina qed nitkellmu fuq il-Belarusja u s-sitwazzjoni tagħha m'hemmx demokrazija, m'hemmx rispett għall-istat ta' dritt. U l-President hemmhekk kien hemmhekk ilu minn żmien l-era ta' l-Unjoni Sovjetika hija situazzjoni verament li jiddispeċina ħafna li ha. Iġifieri qed nitkellmu fuq il-Belarusja. Mela, qed nifhem kemm is-Sur u s-Sur Vitanov għandhom jgħidu xi ħaġa wara li semmu mix-shadows. Surfitano, fandek għandek il-kelma, grazzi. Pana xedu ta' second ta' tieni fajl nixtieq infakkarkom li kienet politika sabieta tal-Kunsill għal żewġ ftejmiet li qed nitkellmu fuqhom li jimxu jitfit. Skont statistika tal komissjoni kif issemma Belurusi għal pajjiż blu għal numru ta' e, Schengen imma għandu l-iktar rata baxxa ta' rifużjonijiet u di il-prezz ħajorħos minn 60 għal 30 euro ġim semmi l-35 euro koll, għallura dinja waħda mir raġunijiet li aħna flimkien ma kollegi biex nimxu l-qoddim fi żewġ files e, kemm jista' jkun malaj qabel jidħul is-seħħ tal-ftehim. Fl-aħħar nixtieq nilqa il-verifika fil-rapport li sar eh, fuq il-kuntatti minn nies għan nies li importanti għal iżvilupp kif suppost għal kull tip ta' eh, għaqda li għanna mal-Belarusja. Il-xedow liħor naqbel ma' kollega tijaj, għet jitkellem il-Sur Hook, eh, għanna daw iż-żewġ mezzi ta' kena żewġ mezzi ta' traffiku fuq dawn il-żewġ files, wieħed fuq ir-riammissjonijiet u l-ieħor fuq il-faċilitazzjoni tal-viża. U jien aħna kuntenti li daw iż-żewġ files imxew flimkien, hija kwistjoni ta' protezzjoni tal-Ewropej li xi kultant jistgħu jżuru il-Belarusja u natuhom mod legali u ikollhom eh, peress legali fuq ix għandhom joqodu jekk ikollhom il-bżonn. Grazzi lura lilek Marija għal kummenti finali. Baqanna punt finali fuq li evidence. Jekk jogħġbok jekk tista' tqassar ħafna il-kummenti tiegħek Wara li smajt ir-rapporter Shadows. Ħanitkellem fil-qosor ħafna, nixtieq ngħid kelma biss fuq kwistjoni illi fuq il-kwissjoni ta' drittijiet tal-bniedem nixtieq ngħid illi ovvjament l-implementazzjoni tal tal-stejjimiet ta' riammissjoni hija bla preġudizzju għad drittijiet u obbligi tal-liġi internazzjonali, speċjalment il-prinċipju ta' non-refulma. Minnaħa l-oħra, il-ftejim ta' faċilitazzjoni tal-viza għanda referenza fil-preambola tagħha li tajt li żewġ eh, naħat għandhom jirrikonoxxu rispett ta' prinċipji demokratiċi u referenza bħal di ma, ma daħlet mill-lebda ftejmiet ta' faċilitazzjoni ta', ta viza eh, li tmexxew minnaħa tal-Unjoni Ewropea ġifri aħna provajna eh, inkopru sewwa li nafusna U dan ikompli ma' dak li qed qabel. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-punti imqasra li għamilt u issa ngħaddu għal punt li jmiss u baqanna punt ieħor fuq id-droga u għanna dan il-fajl fuq li evidence. Grazzi ħafna fil kapacita tiegħek fil-Kummissjoni. U żgur ħadd ismi iktar minn għanna u ħanisimgħu iktar minn għandek. Grazzi ħafna. Of course. <laughs> I can We need to manage. That. I can see that. Thank you so, so now, please, let's proceed. As I said, Eżis kollegi jen naġġu daċxie minħabba li waqajna naqra l-ura għanna faj piuttost sensittiv li aħna u uritna mill-mandat ta' qabel. Importanti li konna ġornament dwaru. Kieġobkom Silenzju. U dan huwa fajl verament relevanti fuq il-kooperazzjoni ta' viza fl-affarijiet kriminali fuq l-ordni ta' preservazzjoni għal provi elettroniċi, il-fajl tal-e-evidence. U għanna Sinjura Zippel illi hija il-rapporter għanna wek il-proposta għal direttiva li qiegħda tistabilixxi regoli armonizzati għall-lan tal-ġabra tal-e-evidence eh, għandna żewġ files għandna regolament fil-fatt fuq li evidence u d-direttiva għal ħatra ta' rappresentanti legali. Signora li kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur Presidentu, grazzi u koll shadows kolla illi segwew ħafna mill-qrib il-fajl kif ukoll il-MP soħrajn illi u koll mendi mela biex ngħidilkom aħna rċivejna sal-ħar ta' Novembru 841 emenda u 26 il-emenda fuq id-direttiva f'jannar aħna kellna il-verżjonijiet tradotti b'kull lingwa issa jekk inħares lejn in-numru ta' emendi u numru ta' kollegi li parteċipaw f'dawn eh, l-emendi u l-kontenut naħseb li hemm żewġ affarijiet illi huma ċar li għandet li hemm ħafna interess ukoll fuq dan il-fajl min-naħa tal-ċittadini kollha jiena naħseb iżda li hemm maġġoranza favur il-bżonn li jkollna bilanċ bejn kwistjoni tal-forzar tal-liġi l protezzjoni tad drittijiet fundamentali tal-bniedem u il-maġġoranza tal-gruppu tal-kollegi mhumiex qegħdin jappoġġjaw il-proposta tal-Kummissjoni kif hija ppreżentata illi għandha lan illi nippermettu illi jkun hemm it-talba ta' eh, preservazzjoni ta' kull tip ta' data għal fornituri ta' servizzi minn stat membru ieħor mingħajr ma nagħtu iktar informazzjoni u anke fuq eh, l-istati tal-persuni li huma affettwati. Issa aħna anka fuq l-istat fejn huwa eh, stabilit il-fornitur tas-servizz aħna qegħdin naraw ukoll net nitolbu illi konna ukoll punti brabta mal-persuni affettwati u anka minn ħatar kummissjoni dan ħajkun meħtieġ li jsir għal numru limitati ta' każijiet biss. Issa, b'mod ġenerali, l proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-artiklu 82 paragrafu wieħed iġifieri fuq il-fiduċja reċiproka naħseb li naqblu wkoll li l-fiduċja reċiproka hija l-bażi tal-kooperazzjoni fl-Ewropa iżda fl-istess ma nistgħux ninfurzawa mill-loli fil-ġerarkija u lanqas ma nistgħu dejjem noħduha eh, for granted aħna ma nistgħux nitkellmu biss fuq is-suspetti ovvji Ista anka fuq l-istati membri kollha b'mod ġenerali u jiena kont informata wkoll li l-Istati Uniti wkoll huma daqsxejn imħazbin fuq dak li aħna forsi ha nitkellmu dwar ukoll anka fil- dan l-artiklu qed jitkellem fuq kwistjoni ġudizzjarji dal proċedura tal-Kummissjoni qiegħda wkoll tgħid li għanna jkun interpretazzjoni ġdida ta' entitajiet ukoll ta' trasferiment ta' entitajiet bejn entitajiet. Iżda rridu nsommu u wkoll illi x-xogħol kollu li aħna għamilna biex normalizzaw is-sistemi tagħna, sistemi tal-liġi kriminali ma differenti ħafna għandna definizzjonijiet differenti ta' reati kriminali u ta' persuni suspettati u anka eh, definizzjoni differenti fuq eh, trasferimenti u ehm, punti oħrajn u anke fuq iċ-ċaqli ta' responsabiltajiet tal-kumpaniji privati ġifieri fir-rapport tiegħi fl-abbozz jiena qed nipproponi l introduċi mekkaniżmu ta' notifika ħalli istati membri jkunu jistgħu jeżegwixxu l-ordnijiet fit-territorju tagħhom għabbażi ta' eh, raġunijiet limitati. Apparti minn hekk huwa loġiku wkoll li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jixtiequ li jkunu jafu wkoll fuq it-tendenzi ġodda tal-reati kriminali kemm fuq it-territorju tagħhom kif ukoll fil-pajjiżi ehm, l-oħrajn ġirien u naħseb illi Qed neħu gost li hemm ħafna mill-kollegi illi jaqblu miegħi iżda parti minn hekk anke fuq il-mod ta' kif aħna nistgħu niddiżinjaw nfasslu din in-notifika u kif nistgħu nżommu bilanċ bejn id-drittijiet fundamentali l-pożizzjonijiet tagħna huma differenti wkoll u naħseb illi dan il-mekkaniżmu ta' notifika qiegħed jimur id fit ma' emendi oħrajn aħna proponejna Eh, kwistjoni ta' data protection, eh, kwistjoni ta' preservazzjoni, ecc. U hemm ukoll mistoqsijiet anke fuq eh, l-awtoritajiet u safe channels ta' trasferiment ta' data ġifiri dan kollu issa qiegħed hawnhekk ippreżentat qudiemkom u għalissa nista' nieqaf hawnhekk u nagħti l-opportunità li x-xedew sabiex jagħtu l-idejat tagħhom u anke nisimgħu wkoll il-membri. Grazzi ħafna ta' dik il-prezentazzjoni ta' suġġett verament delikat. Iva, inti għamil taqsira ta' x'inhuma differenzi bejn pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill. Ejja nisimgħu min-naħa tax shadow rapporteurs issa ħalli naraw jekk hemmx lok għal eh, flessibilta biex nerbu il-problemi li aħna affeċċajna. Nibdew bir-rappreżentant tal-PPE. Is-Sur Lenners. Kjoġbo, grazzi ħafna. Iva xedaw rapporter tagħna huwa sur Romero iżda ma jistax ikun hawnhekk sfortunatament allura talabni biex nippreżenta xi ftit mill-opinjonijiet tiegħu. Huwa ressa erba' design emenda U kif qalet ir-rapporter rridu nżommu aħna bilanċ tajjeb bejn il fat li rridu nagħtu eh, mekkaniżmu effiċjenti staf fl-istess jien rridu nipproteġu drittijiet fundamentali u nagħtu ċertezza legali wkoll. Qed naraw illi namlu affarijiet li rriflettu l-emendi wkoll li naqsu dawn il-punti wkoll naqsu dan il periodu ta' żmien għaż tal-informazzjoni bejn ta' sa' bej ħames snin eh, sar innaqsu sa tliet snin. Naħseb li l-perjodu simu ta' tliet snin għandu jinżam ħalli bekk aħna nżommu l-effiċenza u l-proporzjonalità wkoll aħna qegħdin naraw l-rapporter qiegħda tipproponi li nżidu l-perjodu għal ħames snin iżda dan jista' jiskludi bosta reati kriminali serji bħal pereżempju jekk wieħed ikun qiegħed jappoġġa xi eh, organizzazzjoni eh, kriminali fil-Ġermanja pereżempju, anke id-data tal-kuntatti u fuq l-introduzzjoni għal eh, sistema ta' introduzzjoni għal data ta' transazzjonijiet u anka eh, każijiet fejn aħna għandna suspetti li persuna mhux qiegħda tgħix hemmhekk fejn eh, hija reġistrata u tista' tindbat ittra biex ikun hemm ukoll lokal oġġezzjoni li jista tista' titressa għal xartijem, għal perdu ta' xartijem u anka fuq l-autorità tal-infurzar u talba l-iktar E, informazzjoni fuq il- Raġunijiet tar-rifjut. Ir-rapporter għandha proposta oħra ġifieri tinkludi l-istat membru li jrid jiena jara fid-deċiżjoni u jimplementa. U bħala riżultat ta' da is-sur jaħseb li l-proċedura tista' tkun ħafna iktar komplessa minn dik li għandna bħalissa u data ta' skadenza hija mnaqsa ħafna pod konsiderevoli ġifieri dawk ir-rappreżentanti legali preżenti fuq territorju jistgħu jirċievu eluf ta' talbiet mill-awtoritajiet kompetenti f'dawn il-pajjiżi. Xi ftit punti oħrajn fil-qosor li nistabilixxu data ta' skadenza biex eh, nirċievu tweġiba fi żmien minn sigħat li hija differenti minn perjodu ta' sitt snin u nintroduċu rimedju wkoll anke kontra l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea. Nista' nikkonkludi billi ngħid fis-sem is-Sur Mello li qed jistenna bil-ħarqa li jirċievi emendi ta' kompromess kemm jista' jkun malajr u jixtieq jisħaq ukoll fuq eh, il-kategorija ta' dejta li jistgħu jkunu permessi biex eh, l-awtoritajiet ikun jistgħu jidentifikaw dawk li ikunu eh, kkawżaw dawn eh, ir-reati. Iżda biex nikkonkludu aħna nata l-PP e għandna l-istess għan ġifieri illi naġru kemm jista' jkun biex insolvu reati kriminali. Narmonizzaw, ikonna regoli armonizzati wkoll għal rispett tad drittijiet fundamentali ġifieri jiena naħseb illi biex inwieġeb il-mistoqsija sur President naħseb illi hemm bżonn illi konna iktar flessibilità, iżda rridu nibdew billi noħolqu għandek il-flessibilità. Grazzi ħafna. Eċer nixtieq ringrazzja l-rapporter l-Birgit Zippel tax-xogħol kollu li għamel u għamlet u anke li xedu reporters l-oħrajn kollha għal xogħol illi għamlu huma wkoll naħseb li għatfadlilna ħafna x'namlu hawnhekk. Jiena naħseb li dawn l-istrument huwa pro-Ewropew qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-fiduċja kemm aħna qed eh, nafdaw lill awtoritajiet l-oħrajn biex jirrispettaw l-istat ta' dritt u ehm, drittijiet fundamentali tal-bniedem. Aħna verament nixtiequ li jkollna suq waħdini f'dan il-kuntest aħna naqblu mal-PPE li għandna bżonn li nkomplu niġġieldu kontra r-reati kriminali naqbel mal-PPE li l-forzar tal-liġi m'għandux ikun imxekkel milli aħna jkollna es-suq. Ehm, miftuħ ukoll. Apparti minn hekk jiena naħseb li hemm bosta każijiet fejn dawn jistgħu jkunu abbużati dawn ir-regoli u niksru drittijiet fundamentali tal-bniedem u hemm bżonn li nevitaw kull tip ta' kwistjonijiet bħal dawn. Fl-istess jien qabel mal-Partit tal-Ħodor mal-Gwe li sistema ta' notifika mhijiex se e, tikseb is-salvagwardji li għandna bżonn u aħna għandna bżonn illi ikonna dawn is-salvegwardi u apparti minn hekk nixtieq illi jkollna iktar kompromessi. U nifukaw fuq il-fatt ta' jekk il-talba għal iktar informazzjoni jiex għallan biex nidentifikaw persuna waħna irridu naraw il-jekk il-, eh, din l-informazzjoni location request biex eh, niverifikaw illi aħna eh, nikkonfermaw il-post ta' fejn hija il-fornitur tas servizzi jiena naħseb li jekk aħna ħajkollna trasferiment ta' data mhux fuq il-kontenut ħalli bekk nillimitaw il-pajjiżi tal-artiklu 7 għal limitation orders u anke l professjonijiet li huma protetti naħseb li jekk nagħmlu hekk jista' jkollna bilanċ tajjeb. Dan ifisser illi ħamsa u fil-mija tal-każijiet ħajkunu koperti minn dan ir-regolament il-ġdid apparti minn hekk jiena konvent illi rridu nistabilixxu infrastruttura tal-IT biex aħna nikkomunikaw ma' dawn l-awtoritajiet hekk kif qal ir-rapporter. Jiena naħseb illi ħajkonna bżonn ta' safe channels għal proċess ta' autentikar. Jiena naħseb illi dan huwa fajl jista' jkollu maġġoranza u hekk fil-Parlament Ewropew u naħseb li rridu nżommu f'moħħna wkoll li ħajkonna negozjati diffiċli ħafna matul it-trilogi u aħna rrid ikollna wkoll maġġoranza b'saħħitha ħafna u nixtieq li aħna niksbu kompromess kemm jista' jkun malajr fuq din kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Lagorinski issa f'isem il-Partit tal-Ħodor. Grazzi ħafna wkoll għal dan il fajlu hemm ħafna kontroll ukoll illi jrid isir is-Sinjura Sipeleda tagħmel supervizjoni tajba ħafna. Aħna nappoġġaw b'mod ġenerali il-linja l-enija tal-proposti tagħha aħna nappoġġaw ukoll b'mod partikolari l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet fir-rigward ta' rappreżentant legali wkoll fuq din naqblu apparti minn hekk naqblu mad direzzjoni ġenerali wkoll iżda ħajkonna bżonn xi ftit iktar ċarezza u ċertezza legali għall partit interessati u għal dawk kollha li huma involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet u proċeduri. Ejja nibdew bil-fatt li għandna kategoriji ta' data li huma proposti u stabbiliti minn rapporter illi qegħdin jagħtu ċertu ċertezzi legali iżda fuq eh, il-kontenut u li privacy aħna għandna dan il-għan biex nillimitaw għal servizzi tal-servizzi ehm, elettroniċi ġifiri fuq din nistaw nitkellmu wkoll. Ħaġa oħra hija d definizzjoni tal-istat ta' eżekuzzjoni. Aħna nixtiequ illi nintroduċu ehm, ċarar tal-proċedura l ewwel nett irridu nħarsu lejn fejn l-informazzjoni hija maħżuna minħabba li hawnhekk għandna proċessar tal-informazzjoni. Ġifieri din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw mbagħad għandna eh, natu ħarsa lejn l-istabiliment ewlieni ta' kumpanija. Jekk din mhijiex xi ħaġa li nsibuha fl-istat membru, imbagħad irridu naraw illi nħarsu lejn l-istat membru li jipparteċipaw u nħarsu wkoll lejn l-istabiliment ta' eh, kumpanija oħrajn. U mbagħad aħna naddu sabiex induru fuq rappreżentant legali. Dan dan huwa punt ukoll li insebu fil-brief li tressa fl-Istati Unit fil-kas ta' Microsoft Irlanda fejn preċiżament naraw li din il-linja kienet ippreżentata minnaħa tagħna wkoll. Aħna wkoll nixtiequ li niċċaraw kemm jista' jkun il-proċess ta' notifika u deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu f'dan il-mekkaniżmu. Ir-rapporter qed jipproponi illi l-awtoritajiet ta' li għedin eh, jihdu ssib l-eżekuzzjoni tad deċiżjoni għandhom ikollhom id-dritt illi jintervjenu. Irridu wkoll aħna naraw illi hemm bosta pajjiżi li huma għandhom ħafna u ħafna x'jagħmlu jista' jkun illi mhux ħajkunu lesti illi jieħdu s-sieba din il-ħaġa u aħna rridu nillimitaw din il-limitazzjoni għal pajjiżi tal-artiklu 7 jekk nagħmlu hekk ħankunu qegħdin niskludu pajjiżi oħrajn aħna għandna problemi bil ehm, bil-fiduċja ġudizzjarja din mhix biss limitata għal pajjiżi fejn aħna għandna proċeduri tal-artiklu 7 ġifieri rridu nitkellmu iktar biex aħna nkunu nistgħu niskuraw illi niggarantixxu drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jiena naħseb li anke lotja ta' eh, protezzjoni lill professjonisti lill ġurnalisti dawk li għatuna informazzjoni din xi ħaġa importanti wkoll aħna rridu nevitaw li jkun hemm materjali li jintużaw biex eh, titneħħa il-ħtija minn fuq ċertu kumpaniji fornituri tas servizzi m'għandhomx ikunu minn ta' qoddim għal biex ikunu difiżi jiena naħseb li jekk inkellmuhom u jekk inti taħseb mod loġiku għandu jkun id-dritt tagħhom illi jaraw illi talba bħal din tista' tkun abbużiva u jekk jaraw illi verament hemm talba abbużiva għandhom ikollhom id-dritt illi jew jitolbu għal iktar informazzjoni qabel ma jieħdu d-deċiżjoni u mbagħad anke jikkuntattjaw l awtorità tal-eżekuzzjoni issa fuq ehm, ir-raġunijiet għal ma għal deċiżjoni tittieħed biex ma jkunx hemm eżekuzzjoni din hija xi ħaġa li għandha torbot ukoll mal-ordni tal-investigazzjoni Ewropew. Din hija xi ħaġa importanti ħafna lina aħna naħsbu illi il-każ tal-provi elettroniċi hija xi ħaġa importanti ħafna għall ordni ta' investigazzjoni Ewropea. Ġifiri, aħna nixtiequ illi jkun hemm integrazzjoni fil- fil-qafas tal-IAO. Fil-qosor l-aħħar ħaġa li mhix daqshekk ta' natura kritika, iżda importanti aħna nixtiequ l-introduċu infrastruttura kritika bħala raġunijiet tal-immissibilità u għandna xi ħaġa wkoll li diskutejnija mal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea x'jiġri jekk l-ammissibilità tal-provi fil-pajjiżi ta' eżekuzzjoni, fil-pajjiżi eh, li jixtiequ jirċivu din il-provi huma għandhom sistemi differenti sa jekk il-provi diġa' ħarġu pereżempju x'jista' jsir jiena naħseb li din xi ħaġa li aħna diġà ressaqna emenda dwar u rridu nirriflettu aktar dwar. Ġifieri għandna proċeduri tal-artiklu 7 għandna nuqqas ta' fiduċja Eh, reċiproka fuq il-livell ġudizzjarju bejn il-pajjiżi u aħna bħalissa din nirċievu proposta illi qiegħda tagħti ħafna drittijiet legali l dawn il-pajjiż li aħna problemi magħhom dawn l-awtoritajiet u din xi ħaġa li aħna rridu nirriflettu iktar dwar u parti minn hekk Naħseb li mhijiex kombinazzjoni li d-data tinsab f'pajjiż partikolari u l-persekuzzjoni qiegħed f'pajjiż ieħor din mhix xi ħaġa li hija kombinazzjoni. Ejja nħarsu lejn e, il-każ tal-Publishing House fi Slovakkja fejn qed naraw l-unika independent media house li għandna fi Slovakkja. Il-data fejn qed tinħażen ta' Springer id-dejta kollha hija maħsuna barra mis-Slovakkja ma naħsibx li din hija xi ħaġa li hija kombinazzjoni, ġifieri hija nirriflettu daqsxejn qabel ma nieħdu azzjoni fuq għadi. Grazzi. The floor goes to you representing ID in this file. Grazie Presidente. Grazie. Grazie li rapporter u shadows ta' xogħol qed isir fuq dan id-dossier li huwa tekniku ferm kif intqalu kumpless ferm manda importanza kbira konsegwenzi prattiċi li dan ħaj joħroġ għal dak li huwa reati għal ġlieda kontra kriminalità. It-tekst tar-rapporter iktar saħħaħ il-proposti tal-Unjoni Ewropea illi naħseb li huwa bilanċata ħjar u preferibbli għal ħafna aspetti mod partikolari għal kategoriji differenti tad data. Allura għajjina daħal 17 l-emenda biex intejjeb l-istrument permezz ta' modifika ta' terminoloġija konservazzjoni għal żomma ta' data u dispożizzjonijiet biex wieħed iqis id-diversità ta' sitwazzjonijiet ġudizzjarji. Punti importanti li semmewhom diġà l-kollegi IPP e mhux se nerġa' nirrepetihom imma fuq in-notifika il-sistema hija iktar rigoruża u tmur lil minn dak li wara ġanat se xjagħtu ċans l-awtorità li jużaw ħin eh, rapidu l-informazzjoni għandhom bżonna l-inkjesta. U għalhekk rridu naħdmu hawnhekk biex insibu kompromessi biex jippruvaw eh, naċevolaw is-sistema ġudizzjarja billi unħarsu wkoll id-drittijiet tal-persuna. Id bilanċ ta' interess bejn eh, il-teknoloġija u d-drittijiet tal-bniedem li kollha huma applikabbli dan id-dossier jrid ikollha sitwazzjoni li wkoll unika tista' tkun eh, ikollha soluzzjoni unika. Jiena naħseb li huwa preferibbli l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jiġifieri li jkollna minimu ta' tliet snin ta' pjena ta' zamma mu mhux ħames snin li qed tgħid ir-rapport tal-applikazzjoni tar-regola. Nasib il fat li ħafna pajjiżi jibqgħu barra l-ambitu ta' applikazzjoni ta' dan l-istrument għaliex ċertu reati għal dak li sejħ digitali tintuża biex issir ġustizzja pereżempju ta' stalking, reat ta' stalking li huwa kastikabli berba snin illi għandu il-periklu li daħħal f'dawn il-kategorija ta' reati esklusivi. Allura, eh, ta' reati esklużi. Allura, naħseb illi importanti illi il-rizultat rritu ikun weħed li jara li jkun hemm sikurtà u effiċenti u li kulħadd ikun kompert kemm nħat tal-investigazzjoni u naħat tal-proċediment. Imma ma sawx nkunu eċċessivi, speċjalment ċertu emendi li u dibna li forsi toħroġu minn rekomendazzjoni eċċessiva fuq drittijiet tal-bliedem illi ħat ispiċċa biex il-dajjef l-ambitu u l-effiċenti tem tal-ordni tal-implementazzjoni tal-provi digitali li għarridu nevitaw grazzi. I don't see any ECR representative, so we... Mawx representant tal-ECR, naddu għal-gwe. Senior Frau Ernst. Grazzi, ma naħsibx li hekk kwistjoni ta' trasferiment ta' data mill-aktar fis minn qasa bejn bot tkun effettiv kemm jista' jkun. Kif qalet il-kelima qabli, il-kollega mir u koll għattajjeb illi qed nitkellmu nek fuq il-fiduċja. Din hija kwistjoni ewlenija. Inti kif tista' tkun ċert meta inti tagħmel trasferiment ta' data fuq minn żewġ stati membri oħra? il-drittijiet fundamentali ta' dak li jkun ħajkunu mħarsa meta niġu għadin id dejta personali, mhux qed nitkellmu biss fuq il-pajjiżi ta' artiklu 7, ovvjament, irridu naraw għadi, irridu naraw b'skont speċifiku wkoll. Naraw il-pajjiżi li huma milquta minn artiklu 7 bħala proċeduri wkoll, imma anki s-proċedimenti oħrajn ta' ksur dan huma proċessi eh, twal u aħna rridu naħsbu sew fuq dawn l-aspetti. Jiena xattika ħafna ngħid fuq dan l-istrument in ġenerali. Ma jekk tassew irridu nużawh, mela. Jridu naħsbu sew fuq id-kwistjonijiet kollha ta' drittijiet fundamentali. Li dan ħaġib miegħu. Vieni naqgħod minn dak li qalu l-ħodor u renew u anki ir-rapporter. Irridu illi konna xenarju triplu. Forsi dan nistgħu nagħmlu forma ta' emenda jew ordni ta' prevenzjoni ha. Dawn bat jistgħu jintbagħtu lill fornituri ta' servizzi illi jridu jkunu konformi mal-ordni u mbagħad ikollhom mezz restret ta' kif joġġezzjonaw. U l persuna li hija mitluba li tidher mela trid tista' tuża lista ristretta ta' oġġezzjonijiet tista' tagħżel. Mbagħad għandek il ah, min huwa bona tad data u l-kontenut tad-data. jrid ikun hemm niżel, jrid ikun hemm approċċ differenzjat bejn dawn l-affarijiet kollha. Dak li huwa subscriber data aħna nħossu illi dana għandu jindbat lill awtoritajiet u fornituri tas servizzi palma għal ħaddieħor l-awtorità ta' forzati tkun tista' tieħu deċiżjoni. Jekk ma jistawx jiftemu fi żmien skadenza partikolari mela il-data subscriber ikun jista' jagħmel trasferiment fuq il- content data dan għandu biss jintbat li data responsabli u illi dana tikun hemm eh, il-rapport ta' eżekuzzjoni li għandu ċertu garanziji li natalilu. Din id-deċiżjoni ti ikollha l-possibilità illi tivverifika l-ordni u tkun tista tirrifjuta minħabba id-drittijiet ta' ksur ta' drittijiet, minħabba l eh, akkużi ta' ksur ta' drittijiet. meta neġu għal konflitt tal-liġi ta' pajjiżi terzi, irridu noqogħdu sebajnejja għal riski li hemm hawnhekk. Aħna hawnhekk għandna riski ta' konsultazzjoni li trid tiġi iktar ehm, saħħa. Rridu nistudjawha sew. Ma rridux verżjoni Ewropea tal-US Cloud Act Ġviri fadlinna x'naqtfu hawnhekk. U naħseb illi mhux kontra dak li qalu li PP, aħna rridu niddiskutuha fost ix-shadows għal darb'oħra. Naħseb iva importanti biex nisimgħu wkoll minnaħat tal-Kommissjonijiet il-President. Sinjura Schwetter. Grazzi. Minħat tal-Komissjoni napprezzaw ferm l-sforzi tal-Parlament hawnhekk biex nippruvaw nitċumbawa. Aħna rridu nkunu fiduċużi li konna regoli tajbin fuq l-effiċenza u drittijiet ukoll tal-bniedem jiġu mħarsa. Tajp li niftakru li f'ħafna każijiet meta aħna nkunu qegħdin nridu l-provi mill l awtorità ġudizzjarji l-utent fejn li qed tifittex il-dejta tiegħu jkun fil-fatt fil-pajjiż illi eh, tal-ħruġ. Dana joħroġ mill-fiktar minn 94% tal-każijiet jiġifieri dawn jitqisu bħala każijiet nazzjonali u ngħid illi dawn huma sitwazzjonijiet differenti minn każijiet fejn dan irid iseħħ fejn il-IO eh, jipprovdi ċertu għodda il-provi elettroniċi l-electronic evidence eh, u koll għandhom ċertu setta regoli u loġika differenti minħabba suq waħdini minni jagħmlu miżuri tradizzjonali ta' investigazzjoni. It-tieni net eh, fuq in-notifika, provna diskussjoni tan-notifika tas-sistema ta' regolamentazzjoni li permetti aċċess għal evidence nfakru illi kull soluzzjoni illi għandna għan għaliha hija li ntejbu l-aċċess għal dan e-evidence u mhux naraw illi tkun iktar ta' peace. ma jistax insibu soluzzjoni iktar jikkomplikaw il-ħajja. Lew jew jivitaw li jkun hemm eh, verifiki addizzjonali bħal manna esempio PIO. U f'dan il-kuntest nilqgħu il-fatt illi ebda mill-emendi illi ġew preżentati mill-Parlament dubitaw il-skadenzi jiġu proposti minħabba il-produzzjoni Ewropea taħt ċirkustanzi normali ġifiri l-axartijim tas-soltu nil di. Imma s-sistema illi qed tiġi stabilita hawnhekk ukoll trid tkun waħda li tagħmel sens dawn il-limiti ta' żmien. Hemm ċertu emendi li spirvaw limitaw il-limiti massimi għal dan il-content transaction jew inkella li jeskludi ehm, fuq il-strument dan ħaj limita l-ambitu jekk aħna ħan nippruvaw hawnhekk insibu strument valur miżjud. U biex intejbu sitwazzjoni jridu naraw illi kull investigazzjoni tal-każ irid ikun diffiċli u illi wassal għal impunità. Ġifieri tajb inżommu domajnejna. Fuq il-kategoriji tad-data nerġgħu nisqu illi mill-lat ta' pratikant Importanti ħafna li nżommu l-possibilitajiet iktar faċli li wieħed għandu bżonn biex jidentifika suspettat, persuna suspettata. Dan huwa l-ewwel pass ta' investigazzjoni. Mbagħad jekk tkun wis skabruża din ħatwaqqaf l-investigazzjoni mill-bidu u dana mhux biss nitqsam ma' subscriber data imma access data. Ukoll li proponiet il-Kummissjoni Dan mhux punt politiku forsi ma aktar punt legali għad-direttiva illi aħna proponejna żewġ strumenti u eh, direttiva separata għal raġunijiet legali minħabba bażijiet legali. Għal daqstant, biex neħu direttiva u ninkorporaw fil-regolament jħaj joħloq ħafna kwistjonijiet legali. aħna għandna skambji ta' digitali, ta' skambji digitali li jkun hemm transmissjoni tal-ordni ta' investigazzjoni Ewropea fuq il evidence u aħna kontenti kieku illi nippreżentawhomkom jekk ikun eh, hemm bżonn jekk tridu għal dik ta' komunikazzjoni sikura jew kol kwissjoni importanti. Għanna nibqaw disponibli bisħib biex nkunu eh, naħdmu bisħib mal-kolleġislatur biex ikunu ma kunux eh, feriklu minħabba dan il-fall, issa anki ħabba l-iskadenza tal-passi li mis grazzi sew Grazzi, issa. Sinra Sipil biex tala, Iva, grazzi, napprezza illi kommissjoni tippreżenta xi ħaġa fuq is-safe channels. Għax hija importanti ħafna sabiex eh, inkunu nistgħu nagħmlu din il leġizlazzjoni taħdem fil-prassi. Imma nixtieq nerġa' lura għall-argumenti kollha li jagħmlu x-shadows u jekk nisimgħu l-emendi u l-argumenti wkoll joħroġ ċar li dan il-fajl huwa wieħed tekniku u legalment importanti wkoll. Imma fl-istessini tratta kwestjonijiet sensittivi. Jiġifieri ningrazzja darb'oħra il-kollegi li ħaddu din ix-xogħol bis-serjetà f'dan l-aħħar xahar. smajna pala uħed mill-punti jew lenin fil-dibattitu li l-gruppi tagħna huma favur proċess ta' notifika robusta ħafna b'effett ta' suspensjoni inkluż produzzjoni ordni ta' produzzjoni preservazzjoni li jkopri il-kategoriji kollha ta' data u jiena nipproponi li data li qed tiġi mitluba feħdan il- time frame li qed tiġi proposta mill-Kummissjoni x'vija xahar ħajjiġi E, preservat fin-nuqqas ta' għanijiet min-naħa ta' awtoritajiet eżekuzzjoni. Żewġ gruppi wkoll xtaqgħu li jkun hemm reazzjoni pożittiva qabel ma nneħħu id-dejta. Oħrajn jixtiequ notifikazzjoni iktar downgraded, e, jiġifieri li hija biss applikabbli għal produtturi mhux għal servizz ta' produzzjoni u dak li jkun jista' joġġezzjona l-orni imma id-dejta tkun forsi diġà prodotta. E, hemm gruppi wkoll li qalu li ħaj jidentifikaw dawn il-production orders biss jekk il-persuna tkun qed tgħix ta' membru ieħor skont e, li fejlhom fejn il-każijiet ta' dan id-dejta jinstab stat membru ieħor ikunu domestiċi u ma jkunx hemm bżonn notifika tagħhom. Ħanerġa' lura dan il-punt. Fid-dawl ta' dawn l-idejat kollha differenti jiena nistieden il-kollegi tiegħi għal żewġ laqat ta' shadows jiena fil-fatt ukoll tkellit ma' servizz legali, istidnidna wkoll imħallef mill-CHR u issa nixtieq lura dawn xi kummenti u argumenti li saru dakinhar li x-servizzi legali tagħna konfermaw li l-approċċ huwa legalment sod u li huwa appoġġjat ukoll mill-emendi ta' gruppi oħrajn illi ma jkollniex direttiva imma nitrasferixxu l-obbligu tal-fornituri tas servizzi biex naħtru rappreżentant legali li huwa importanti biss jekk il-fornitur ta' servizzi m'għandux rappreżentazzjoni fl-Ewropa jiġifieri biex dan iseħħ. Jisiseħ fih dan ir-regolament. Nħossu li dan huwa sot legalment huwa kopert mill-bażi legali li jfisser artiklu 82 għaliex dana biss tkun miżura kompanjanti għal dan l-istrument partikolari. Barra minn hekk l-imħallef l-istedinna mela ċara li iva rigward il- hekk imsejjaħ każijiet nazzjonali l-awtoritajiet tal-istati membri u service providers xorta huma marbuta mal-liġijiet ta' dak l-istat membru. Tkun fejn tkun qed tgħix id-data per dik il-dejta data persuna u allura l-istati membri jkunu responsabbli biex jaċċertaw li jkun hemm dritt fundamentali fit-territorju tagħhom jiġu mħarsa, inkluż il-fornitur tas servizzi jiġifieri mhux daqshekk faċli taqbad u tabbanduna l prinċipju ta' territorjalità. Għaldaqstant naħdmu fuq dan imma qed nagħti każ lil dak li qed jgħidu li għatta grupp li għandna bżonn is-sistema ta' notifikati tkun waħda li wieħed jista' juża u tagħmel sens. Allura, il-kollegi tiegħi u jien u b'rappoġġ tat-timijiet kollha tagħna ħan iltaqgħu taħt qafas ta' shadows u laqgħa tekniċi jibdew iġi ġimgħa d-dieħla biex insibu kompromessi u nkunu nistgħu nivvotaw nittamaw f'Marzu. Peress li aħna l-kol għanna l-ambizjoni illi ikonna strument legalment eh, li sot illi u kol fattibli fuq livell prattiku u li jaċċerta il-protezzjoni ta' drittijiet tal-fundamentali, jina fiduċuża illi aħna il-kol lesti illi namlu ċertu kompromessi, ħajirna xila ninsibu soluzzjoni illi wieħed jista' jappoġġa u ħafna minna jistgħu tappoġġaw anzi naf illi il-level ta' ambizzjoni tal-Kommissjoni għolja jien naħdmu hawnhekk ukoll fil-Parlament biex nittamaw li nistgħu nagħmlu l-almu tagħna u x-xogħol tagħna u bad ovvjament nistiednu l-Kommissjoni fil-qafas ta' negozjati interinstituzzjonali li ħajħorġu wara fid dawta ta' xogħol u mbagħad tal darba oħra l-Kommissjoni forsi tkun tista' toħroġ xi ħaġa dwar is-safe channels naħseb minna ħatej naħseb anke għax mix-shadows ikun apprezzat ferm. Grazzi, Signora Sippel, din nistennew bil-ħerqa għal din eh, l-informazzjoni ġdida, naħseb illi nibu fid-dawl anki tal-laqat li inti semmejt u anki l-possibilità li wieħed ikollu vot f'Martu, Naħseb li tkun aħbar tajba meta wieħed iqis illi dan il-fajl huwa wieħed sensittiv ferm u wieħed eh, konfliġenti, wieħed illi qed naraw illi qed jifret. Imma ehm, Nfakru wkoll li hemm enfasi fuq il- Iħtieġa li nagħmluha mm, legalment soda fuq il-bażi legali li tresqet artiklu 82 huwa imsaħħa mis-servizzi legali ta' din is-sala tkun ta' importanza kbira sabiex nilħu kompromessi. Tajjeb wis eh, mela ngħaddu għal punti li jmiss jiġifieri l punt fuq id-droga, imma nfakkarkom qegħdin lura sew. Qegħdin lura forsi hija raġuni tajba għaliex aħna qegħdin nippruvaw biex qed nippruvaw aħna nagħmlu tliet dibattiti konġunti fl-ewwel punt tal-aġenda tagħna llum fuq ir-ritorn u riammissjoni li issa jgħat kaxkar saqajja, se nisimgħu mill-esperti fuq kussini tad-droga. Nfakru illi kien hemm delegazzjoni libe għall-Aġenzija tad-Droga fl-Lisbona tal-2019 u aħna smajna ir-rapport mill-kap ta' dik id-delegazzjoni kollega tagħna Katerina Kinici iktar tkmini din is-sena u aħna smajna wkoll eh, aħbar li kexkxitna l-Unjoni Ewropea saret fabbrika ta' droga, mhux biss importaw imma tipproduċihom. Għaldaqstant aħna rridu niddiskutu din il-kwistjoni ma' żewġ esperti fil-panel nilqawhom fil-fatt hawnhekk fostna is-sur Alexis Guzdil, id-direttur tal-Ċentru tal-Monitoraġġ ta' droga u Vizzju tad-Droga u nilqawk u Vil Van Gemert, il-viċi ehm, direttur eżekuttiv tal-Europol u nisimaw xandom xiejdu, jgħidu Umbat niftu il-round ta' mistoqsijiet għal koordinaturi forsi kun nisaw namlu diskussjoni zommu f'maħkom illi għat irridu nivotaw. Saħdax salna os nafsan eskwart il-kamra tkun eh, iktar mimli għannis eh, Dan il-vot għallu ħlej l-axħar tal-iskeda ta' dal-ħodu u ifrem ġifiri sal-offsinar. Minuta kollox imma rridu nivvotaw. Vot minn fuq rapport tal-kollega Stana Sinra Folas, ġifiri il-vot eh, musa jdu imma Ma nistawx naqbżu l-ofsina għarx ma jimir sens illi inżommu il-membri illi għawnek sempliciment tal vot biex jistennew, minħalom jistennew. Ġifiri naddu għal Honorable Gus Dil, grazzi tal-qiet hawnhekk nistennew prezentazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna ċer, signori, u ta' pieċir kbir li qiegħed dimkom bħala kumitat intom biex ngħidulkom l-aħħar għafiet fuq il-rapport konġunt li aħna pubblikajna mal-Europol għand il-kollega tijaj u aħna tnej ningrazzjaw il-kulħadd tal-kooperazzjoni eċċellenti l-antanna u għali noħorġu eh, eh, rakkomandazzjonijiet u dak bħalma nagħmlu kull tliet snin. Jek tistgħu tikklikjaw fuq l-ewwel eh, l ewel kwistjoni li għandna huwa li l-fenomenu tad-droga qed isir iktar globali u digitali. u għanna prezentazzjoni fil rapport Fit-tini punt huwa il-fatt li aħna għanna l-ola availability ta' drogi li aħna kellna fl-Unjoni Ewropea. Jekk għandna messaġġ importanti li nistgħu nagħtu huwa u li għandu l-impatt fuq il-politiki li nagħmlu huwa qatt ma kien hemm iktar sfida ta' drogi ta' kull tip l-ikbar purità, l-iktar droga pura, sintetika u anka irħisa kemm jista' jkun. L-iktar irħisa possibbli. U ħaġa oħra li intom forsi ma tarawx ma rajtux ħames snin ilu huwa l-vjolenza, kwistjoni ta' vjolenza kull ma jmur tikber, korruzzjoni ta' kull ma jkbirek kien hemm qtil sen l-oħra fl-Olanda ta' avukat u hemm xi stati membri fejn hemm konflitti u ġlied bejn gruppi ta' ta' organizzata li tinvolvi hand grenades u koll dan huwa fenomenu li s-soltu aħna nassoċjaw mal-Amerika ma' pajjiżi fl-Amerika ċentrali. Imissa hija tawġu danna fl-Unjoni Ewropea. Allura irrid eh, azzjoni eh, kif suppost għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi membri tagħha. U f'dawn l-aħħar snin kellna l-approċċ bilanċjat tal fenomenu tad-droga li jiġi flimkien investiment qawwi fis-saħħa pubblika flimkien ma' azzjoni b'saħħitha f'dak li għandu xasam issa provvista illum dak il-modell jista' jkun sfidat bil-fatt li daw il-gruppi u l-vjolenza li għaddejja qed tiżkun ma jmur tiżdied. Rridu nkunu attenti nkunu żguri li aħna nżommu dak li hu il-modell li kien ta' suċċess kif ukoll flimkien mal-valuri fundamentali u dirtijiet tal-Unjoni Ewropea u l-membri tagħha issa fuq l-impatt ta' suq ta' droga u l-perspettiva sħiħa. L-ewwel nindikaw x'inhuma dawk l-elementi li jixprunaw dan is-suq ta' droga u ħajkolkom prezentazzjoni wkoll dwar x'inhuma l-iktar kwistjonijiet persistenti u iktar saljenti u l-impatt finanzjarju ta' suq ta' droga. Xuqu xinu daqs ta' suq ta' droga fl-Europa. Użu eh, u kol ta' droga, għana nafu li mustmat eh, bizzejiet imma għalmenu nġbru ċerti statistika mill-Network Ewropew ta' punti fokali id-daqs huwa ta' tletin miljun biljun anzi 30 biljun euro das-suq ta' droga. Immaġinaw dal-flus ġejjin u mixin eh, li huma investiti għal darboħra eh, f'attivitajiet ta' kriminalità organizzata. U mod opportunitist, opportunitist mod dirett jew le b'attivitajiet klandestini. Issa l-impatti ta' suq ta' droga huwa ppreżentat fir-rapport l-ewwel ir-rabtiet mat terrorizmu u attività iktar wisa ta' kriminalità u hemm rapport addizzjonali li jappoġġja di deskrizzjoni din l analiżi Aħna wkoll għandna il-familji u l-komunitajiet li jintlaqtu l-konsegwenzi ta' din l-ekonomija illegali u l-effett tagħha fuq l-istituzzjonijiet pubbliċi u nisħa li meta nitkellmu fuq strat analiżi strateġika ta' xini situazzjoni fl-Ewropa l-attenzjoni tal-istat ta' dritt u l-importanza tal-pressjoni li tinkludi korruzzjoni u korruzzjoni ta' istituzzjoni pubbliċi għaddejja ġmiena f'dawn l-ħar u ħames snin. Mela, għall kannabis u l-kapanoids naraw ħafna innovazzjoni fis-suq u diversifikazzjoni ta' prodotti. U għal dawk li diġa qegħdin f'din ir-rotta sentejn ilu nixtieq infakkarkom li sentejn ilu kont informatkom fuq is-sitwazzjoni fuq il prodotti ġodda li qed jiddaħlu fl-Unjoni Ewropea mill-Istati Uniti mill-legalizzazzjoni ta' droga fl-Istati Uniti għall użu eh, faċli ta' droga rikreazzjonali. Reċentement fl-Unjoni Ewropea aħna sibna cartridges ta' vapor mill-Istati Uniti l-ewwel wieħed instab mill mill-ċentru Svediż u kien hemm il-likwidi li fihom sebajn u sa 95% ta' ċertu ċerta kimika ta' droga. Ifisser li aħna rridu nżidu il-kuxjenza u nipperperaw nuqna u nintegraw il-fat kif qal il-ċerta l-komitat li l-Ewropa saret produttur kbir ta' herba cannabis u kull ma jmur iżmien nosservaw ukoll il-ħsarat ambjentali fil-kaltivazzjoni tagħha. Hemm riski wkoll relatati mal-produzzjoni ta' eh, sustanzi eh, sintetiċi, eccetera, fl-Unjoni Ewropea l-opoids huma l-iktar eh, eh, eh, problematika bħala droga kien hemm żviluppi ġodda għad għandna qudiemna sfida kbira fl-Unjoni Ewropea li hija maquda mal-kontroll u l-assoċjazzjoni tal-prekursuri kemm kimiċi, speċjalment l-asseti drug U hemm bidliet ukoll fir-rotot, speċjalment fis-Suez Kanal li qed isir iktar importanti. Għal kumitat li jibben naħseb li huwa punta interessu għandi aħna ma nistgħux eh, niddiskonettjaw dawn ir rotwot speċjalment dawk li ġejjin mill-Asja għall-eroina u sustanzi oħra bir-roto ġodda li jinkludu dawk kummerċjali bħal pereżempju dik li ngħidula bl-Ingliż New Silk Road li ġej prodotti li ġejjin miċ-Ċina, eċetera, bid-dajjes, eċetera. Din hija dik li ngħidu New Silk Road. U din għandha Nekka din nisħu kol fuq il-ħtieġa ta' kooperazzjoni miqrib bħala kontrolli. Jekk aħna immorru fuq il-kokaina mbagħad naraw illi għal xuħut minnkom żgur li smajtu li dal-axħar kien hemm bidliet fi rotot ta' traffikar, speċjalment minn mill porta Rotterdam għal dak ta' Antwerp, jina separ ma' sena ilu, kien hemm 50.000 tonnellata ta' eh, kokaina illi ġew maqbuda u kien hemm daqstant ieħor li kienu maqbuda wkoll għal destinazzjoni oħra hawnhekk qegħdin naraw mhux biss zieda fil-qabdiet li jinqabdu mill-awtoritajiet imma xi snin ilu kienu qed jaqbdu 50% tal-kokaina li tidħol fl-Ewropa did darba din qed issir mill-port ta' Antwerp. U l-Afrika ta' fuq qed issir pajis eh, naħa transitorja minħabba l-influenza ta' gruppi organizzati ta' kriminalità, partikolarment il-Marok. Il-bidu tal il-bidu għonek għet jibdew jużaw il-Marok biex jibdew jibatu lejn l-Europa id-droga. Għal darbohra punt importanti fuq konsekwenzi tas saħħa pubblika fuq il-kokaina naraw zieda kbira ħafna ta' availability ta' droga tal-kokaina u sissa maħnix naraw fi, fi programmi ta' trattament standard li għanna trattament tal-biet tal-trattament li jiġu mill-użu tal-kokaina li naraw imma f'ħafna bliet anka fil-Brussel zieda fil-konsum tal-krek tal-kokaina Allura l-darbohra hawnhekk jekk aħna ma nistgħux naraw sissa pr żieda proporzjonata fil-konsum żgur illi dak li hemm taħt ir-radar tagħna li nirċivu l-ewwel informazzjoni hija li s-sitwazzjoni tinbidel fuq il-kokaina għandek il-crack kokain illi wkoll qiegħda tiżdied fil-konsum tagħha Issa niġu għall-amfetamin u metamfetamin u DNA għanna il-siti ta' produzzjoni li sibna fl-2015 u 17 fil-informazzjoni fil-Europol, mux se nuqot nitol fil-dettal, ma tistaw taraw taraw il-wisa ta' lokalizzazzjoni ta' dawk il-siti ta' produzzjoni f'ċerti każijiet qed tmorru lil in mill-siti ta' produzzjonijiet kif kienu 10-15 il sena ilu. Hawnhekk għana sal-ġimma l-oħra kien opportunità di diskutu l-kwistjoni dal-fenomenu ma' kollegi tani fl-Istati Uniti imma kien per eżempju fuq ċerta droga kien hemm tal-infetamini kien hemm żieda eh, fil-produzzjoni tagħha anka permezz ta' lajnuna ta' kartelli eh, mill-Messiku, kartels mill-Messiku. għandek il fat u li t trasmissjoni ta' guddaw il-gruppi ta' kriminal organizzat organizzati jikkonsidraw l-Ewropa bħala waħda mill-ewwel territorju ta' ħidma tagħhom. L-aħħar punt huwa sustanzi ġodda psikoattivi tistgħu taraw illi dawn id-dots li għand taraw qudiemkom ma dak li ġie indunat fis Ewropew fl-2018 nista' nagħtikom informazzjoni friska t-total tota- li qed nimmonitoraw fl-Ewropa 780 punt issa. Nixtieq l konklużjoni tiegħi biex inżomm mal-ħin li tajtuni. Nasab wasal iż-żmien illi aħna nqumu mir-raqda li qegħdin fiha. Għandna rekomendazzjoni ċari kemm għat tal-politiki, tal-policies, <clears throat> l-informazzjoni ġejja eżatt fil-moment fejn fil-Kunsill, Kummissjoni u l-Parlament edini u diskutu kemm l-evalwazzjoni ta' l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea verment għanna bżon insaxħu l-approċ holistiku punt li turikom id-data u naħseb dan kien il messagġ li ħareġ mill-Europol huwa li hemm bżonn inqumu mill-raqda li qed infiha. Ma jistax ikun illi nibqgħu eh, ma nagħtux każ il-messaġġ li qegħdin nirċievu u arloġġ li miexi u d-dimna m'hemmx żmien biex nibqgħu bil-qiegħda kondi Jien naħseb li dan huwa punt kruċjali fejn qegħdin nitkellmu fuq il-futur tal-MF, ta' MFF futur u prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. U u hemm bżonn li drog is-suġġett ta' droga jirċievi l-informazzjoni l-importanza li ħaqqu u jien naħseb li waħda mill-isfidi li għandna qudiemna u għal grazzi jew minħabba il-portfolio ta' interventi tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea f'daw l-aħħar 20 sena aħna għandna xejra li nemnu li m'hemmx drogi madwarna waqt li huwa l-kontrarju għalmenu bħala l-availability li d-drogi edin fl-idejn. Ma nistawx nistennew, noqdu nistennew il-ħin għaddej, dan u l-messagġ ħari tiegħi. Nixtieq nfakkarkom li fl-Istati Uniti sentejn ilu kien hemm 72,000 mewt eh, eh, assoċjata ma' l-opioids. Allura potenzjalment għadna maħniex hemm imma iż-żieda tal-availability ta' drogi ta' droga li qiegħda fl-idejn u jekk inkomplu għaddejjin naħsbu li m'hemmx problema madwarna nistgħu nkunu ta' twisq biex ikonna epidemika ta' proporzjon Ewropew. Għanna riżorsi, konna ikonna u wkoll biex naħdmu biex nikkumbattu. ma nistgħu nagħmlu xejn jekk ma jkun jekk ikun hemm il-perċezzjoni li r riskju mhuwiex tal-lum il-perċezzjoni għandha tkun li iva, ir riskju jietaw quddiemna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Nissuġġeri lak il-prezentazzjoni tal-kellimni għandha tkun iktar eh, qasira għax għandna l-votazzjoni u Kjoġbok il eh, kun qasir fil-prezentazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna, ħan nipprova nagħmel hekk. Jiena kuntent li qed maħkom hawnhekk speċjalment bħala l-MCCDA DDA biex nagħti nurikom eh, x'qegħdin nagħmlu aħna u biex nuru il-ħtieġa biex niġġieldu traffika ta' droga. U importanti wkoll koll x-xogħol tal-Europol u autoritajiet oħra biex nifmu illi ix-xogħol qegħdin fil-qalba tal-ġidda tagħna fuq il-traffikar ta' droga u il-rabta tagħha ma' gruppi organizzati ta' kriminalità. Importanti li jkun iktar attenzjoni għal dan ma' kif nuru hemm bżonn isir iżħafni nisiet. Fuq di slide diġa' semma minn Alexis taraw l-approċċ li qegħdin jieħdu dak xiex pronana u perspettiva ta' tnejn dawk li li jixprunawna bħal per eżempju wkoll id-dinja globalizzata kif qiegħda eh, ta' fasil qudiem il tixit ta' droga u l-forzi tal-ordni xistaw jagħmlu. Slajt li mess għana l-iktar impatt importanti u l-konsekwenzi fuq is-soċjetà nixtieq nisħaq ftit fuq eh, l-evoluzzjoni ta' kriminalità organizzata u xi jfisser dan bħala tweġiba ta' liġi ta' eh, l-infurzat ta' liġi. U hija problema globali, problema Ewropew. Ewropew jistetmu l-lem. Mela nixtieq nibda bil natikom liktar eh, punti importanti Għal darbohra naħseb irrid nisħa li kriminalità organizzata issa qiegħda tuża għandha riski diversi ħafna, diversi u meta naraw reżjoni tas sokta qed naraw l-evoluzzjoni ta' rotot qed isiru iktar komplessi internazzjonali ħafna u jinfiltraw negozji, kummerċ u gvernijiet. U dan ukoll li taraw Dan ifisser allura eh, f'pajjiżkom eh, kriminalità organizzata. Is-suq ta' droga dejjem hekk eh, jifjuwija daw jixpruna il-kriminalità organizzata. Ħannurikom żewġ stampi ta' produzzjoni tal-anfetamina f'dawn l-aħħar 10 snin. Dik kienet 10 snin ilu fl-Olanda. Għandkom Eh, laboratorju mill-iktar irfinut u man bat fl-2017 taraw dan u naħseb taraw mill-istampa biss li dinja industrija li tiġenera ħafna u ħafna flus u tiġenera u koll eh, ammonti ferm ikbar ta' droga id-darba. Nistgħu nargumentaw fuq, fuq figuri imma il-riżultat aħħari ta' dan juri biljuni ta' euro f'din il-produzzjoni. Allura, u xinu il-numru eżatt, qed tistgħu taraw id-dimensjoni tal profit li jista' jsir minn l-kriminata, organizzazzjoni u infiltrazzjoni fid-dinja tal-kummerċ u korruzzjoni. Allura niġu lura għal din is-slide fuq kwistjonijiet importanti, kriminalità organizzata li involuta fil- fit traffikat ta' droga u mhux hekk biss imma fi traffikar ta' armi wkoll, korruzzjoni, kontrafazzjoni, traffikar ukoll ta', kull tip. Li nużu l-infrastruttura eżistenza fil- dawn il-gruppi kapaċi li jikkontrollaw il-katina mis-sor, mir-reġun tas sors sal-produzzjoni sakemm tasal fl-idejn fejn għandha tasal fl-Ewropa wkoll. U eżempju ieħor fuq il-kriminalità li tevolvi għat-tip it-tip mafjuż tal- u l-organizzazzjonijiet oħra li huma strutturati bħal mafja. U dawn huma qegħdin mad-dinja kollha. U dan jinvolvi forum oħra kull tip ta' forma ta' kriminalità u barra mill-Unjoni Ewropea għandha impatt kull ma jmur qed ikber. U f'ħafna f'ħafna gruppi oħra nista' nsemmi l-Kolumbja, Ċili, Messiku, Niġerja, imma anke gruppi oħra li operaw eh, fuq l-art tal-Unjoni Ewropea. U da tip ta' kriminalità li hija bbażata minn dan hija eh, il-flus ġejjin minn traffikar ta' droga. U għanna ċerti pajizi pal iżvezja il-Belġju u l-Olanda, u nix fi Svezja, fl iżvezja biss kienem madwar 300, 300, 300 kas ta' sparaturi fuq nis. Iġifiri dawn huma kriminali krimini li huma marbuta ma' suq ta' droga hemm riskju ieħor dak li hu korruzzjoni ta' violenza li kojmu tiżdiet u korruzzjoni li tiġi infiltrata fl-entitajiet ta' teħid ta', ta politiki, eċetera. Per eżempju, persuna mid-dwana kif ukoll li għal-ħasil ta' flus għandek 10% li jridu jitħallsu għal Eh, kwistjoni ta' ħażil ta' flus fuq livell internazzjonali. Inflation, they drive drug markets also very strongly. Um, iva l-organizzazzjonijiet kriminali qed jesplojtjaw l-internet u jixtiequ wkoll ikun hemm iktar kummerċ illegali aħna naħsbu li żewġ terzi tal-attività tad-darknet ġej minn hemmhekk l-investigazzjonijiet huma diffiċli u għalhekk Eh, fil-fatt aħna eh, qegħdin nagħmlu investigazzjonijiet fid-dark net tal l biex ngħinu l-istati membri għalli bekk nagħmlu eh, azzjonijiet ta' cyber patrol. Kena diskussjoni wkoll fuq il afas legali u aħna nafu li għandna wkoll ċertu teknoloġiji li huma wieħed mill-qodda verament importanti u uh, hemm ukoll ċertu każijiet li aħna qegħdin nappoġġaw għalhekk qegħdin nippruvaw noħolqu sistema ta' encryption li eh, fil-fatt għandna bżonn l-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea dwar imbagħad għandna numru ta' żoni eh, ġeografiċi illi huma meqjusa illi Eh, ħafna eh, traffikar tal-drogi u għattiftajt illegali. Aħna din naraw l-importanza tal-Amerika Tisfa' iżda l-importanza wkoll tar-rabta mal-Balkani. Fuq produzzjoni qegħdin nismaw li 60% tal-kokaina prodotta fil kolombia hija maħsuba biex tkun esportata lejn Ewropa u 90% tal kokaina kollha li ġejja mill-Brażil ukoll diretta lejn l-Ewropa, mela hija naraw x'jistgħu jkunu tweġibiet. X'inhu ma l-implikazzjonijiet għal dak li qiegħed isiru jkun investigat aħna qegħdin nappoġġjaw l-Istati Membri u eh, l-investigazzjonijiet ta' profilu li dawn huma investigazzjoni sensittivi li hemm bżonn nagħtuhom attenzjoni partikolari għalhekk aħna waqqafna it-task force operattiva biex nagħtu għajnuna l-stati eh, membri li jagħmlu investigazzjonijiet illi fuq eh, każijiet u nies li verament qegħdin jippreżentaw l-iktar riskju. U anka nżidu r-rata ta' konfiska l-ewwel riżultati ta' din ta' dawn l-investigazzjonijiet preċiżi mill- l-investigazzjoni li għamilna kienet li aħna waqafna 24 task forces li waslu għall-arrest ta' 49 targets ta' valur oli high value targets u aħna qed naraw li l-Kuprajna eh, assi li ammontaw għal 84 miljun euro. Aħna nixtiequ li nżidu l focus tagħna floqsma l-iktar ewlenin nista fl-istessin nixtiequ nintensifikaw ukoll kooperazzjoni bejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Aħna u koll nħarsu li l-Istati l-Istati Uniti biex naraw illi eh, ikun hemm ukoll ċertu kooperazzjoni fuq dak il-livell. Rridu investu iktar fil-innovazzjoni u teknoloġija, ġra semmejna il-komunikazzjonijiet u teknoloġiji bħal cryptocurrencies li qed jagħmlu aktar diffiċli biex nagħmlu investigazzjonijiet kif suppost l-ewwel wieħed mill-għanijiet tas-sena 2020 huwa li konna fond għalli bekka aħna nkun nistgħu verament nappoġġaw lill-Aġenzija tal-Forzar tal-Liġi f'dan il-qasam apparti minn hekk aħna nixtaqna li konna Eh, eh, u kol taqsima li tappoġġa b'mod partikolari l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi u anka fil-konfiska tal lassi li ħerġin mirjati kriminali nismaw li nqas minn 5% edin ikunu konfiskati ġifiri din hija ċifra li għanna nisimaw iktar, mbagħad rridu niskuraw illi ikon iktar armonizzazzjoni naraw li jkollna l-opportunità li nieħdu azzjoni fuq għadin. l ħasil tal-flus l-Europol ħadd tkun qed tastabbilixxi ċentru għal mod ta' kif aħna nistgħu nappoġġaw l-istati membri biex niskuraw li għandna l-esperti li għandna bżonn u l-aħħar kumment tiegħi huwa li għandna bżonn illi naħdmu fuq l-istrateġija anka minnaħa tal-politiċi tal-Istati Uniti rridu wkoll komplu naħnu fuq l-operazzjonijiet ta' high value target huwa ovvju illi hemm riskju għoli wkoll marbut ma' dawn it-tip ta' operazzjoni u l-aħħar ħaġa jekk inħarsu lejn il-riżultati tal-skart ambjentali naraw illi mis-sena 2015 kien hemm iktar minn 900 każ ta' rimi ta' skart illegali li kienu eh, konna irnexxina identifikaw apparti minn hekk xtaqt nikkonkludek kif qal Alexis illi għandna talba hekk għal iktar azzjoni u issa rridu naħnu flimkien magħkom u anke mal-kollegi biex nappoġġjaw iġrida kontra t traffikar illegali. Grazzi, ħajkonna dan ir-round issa u niftħu għall koordinaturi issa nixtieq illi kulħadd jitkellem fil-qosor minħabba li għandi lista wkoll ta' membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu għandhom id-dritt li jitkellmu mela kieġobkom għajnuna ftit. Rappresentant tal-PPS, e, Sur Peter, grazzi ħafna jiva jina ħan itkellem fil-qosor kemm jista' jkun l-ewwel qed nixtieq ningrazzja lill-kelliema ta' dan il- Ir-rapport inti semmejt il-30 biljun kull sena li qegħdin jintilfu, jiena naħseb li din għandha tkun priorità mhux biss l ewropa iżda kal l-istati membri u għapart minn hekk inti fuq il-fatt li jek ħajkun hemm fejn il-kooperazzjoni msaħħa ħatkun meħtieġa din ħatkun waħda mill-ewwel affarijiet li rridu nagħmlu. Issa żewġ mistoqsijiet, il-produzzjoni tal-kokaina fl-Amerika tisfal u tal-erojina fl-Afganistan. Aħna nafu l-dawn ma fuq livelli għoljien. Din hija parti integrali wkoll mill-proċess ta' kooperazzjoni u aħna qegħdin naraw illi allura m'hemmx biżejjed azzjoni u kif nistgħu aħna nidentifikaw dan kollu għal ehm, politika barranija. U Jiena naħseb li l-identifikazzjoni ta' dawn is-swieq ha jiddependi ħafna fuq il-fatt li rridu aħna l-identifikaw eh, it-teknoloġiji, allura rridu naraw aħna fuq li ma sistemi rridu nibbażaw u anka naraw eh, kif aħna nistgħu wkoll navvanzaw fuq għadi. Grazzi ħafna, Signora Zippel. Iva, kif għad edna aħna diġà kellna rapport. Allura ħanifoka fuq xi ftit mistoqsijiet u kummenti mela l-ewwel nett aħna għandna daqsxejn ta' problemi ħabba li kulħadd joġobhom drogi mill-alkohol sa drogi oħrajn. Kull hemm nies hemm id-domanda u kellha ma jkunx hemm problemi. Jina mhux qed ngħid li id-drogi nixtieqhom li jkunu legali, stanna problemi minħabba l-domanda hija qawwija. Issa għandi mistoqsija fuq il-kannabis, pereżempju, nafu illi hemm ċertu nies illi għalihom hija verament tajba li jieħdu l-kannabis biex minn dawk li għandhom il-kanser għalihom verament ehm, tgħinhom illi jkollhom mediċini tal-kannabis u inti tkellimt ukoll fuq eh, sar ambjentali xtaqt inkun naf ukoll xi tfisser u anke fuq l-eroina naf li forsi mhux kull pajjiż qed iħossu ż-żieda tal-esportazzjoni lejn Ewropa u qed iħossu konsegwenzina naf li fil-Ġermanja qed nara li f'ċertu eh, ilmijiet għandna iktar eroina fl-ilma. Dan ifisser illi hemm iktar nies qed jużaw għal eroina, ġifieri din hija xi ħaġa li forsi intom tistgħu tgħidulna jekk hux qed tanalizzaw forsi eh, korrespondenza ma mal-awtoritajiet biex tanalizzaw għadja parti minn hekk qegħdin titkellmu wkoll fuq il-kokaina qed qed jużaw iktar il-containers u qegħdin t-rapporta fuq ċertu metodi preċiżi li qed jintużaw għall-esportazzjoni lejn l-Ewropa. Allura dan l informazzjoni qiegħda tintuża fuq il-kontrolli qed isir fuq il-containers u apparti minn hekk għandek ideja u koll anka fuq droga sintetika, aħna fl-Unjoni Ewropea nafu li aħna l-ikbar produttur kważi, allura x'tib ta' informazzjoni tittiġbor biex tkun taf eżattament fejn qed tkunu prodotti dawn id-drogi u x'tib ta' għajnuna ħajkollok bżonn biex um, tkunu iktar effettivi. Grazzi ħafna Sinjura Intfeld. Issa għal s-njor Pagasun Tunna. Grazzi ħafna Iva fil-qosor. Jien naħseb li fċertu postijiet ta' pajjiżna għana stajna nidentifikaw ċertu zazah illi qegħdin iġibu ruhom daqs li protagonisti ta' xi serje narkos, pereżempju, u din xi ħaġa li tħassibni ħafna. Jiena ma stajtx nifhem min numru ta' nies illi mietu minħabba E, użu ta' droga, forsi tista' tatina ċertu ċifri ħalli nkun nistgħu nqabbru l-Ewropa ma' postijiet oħrajn u apparti minn hekk aħna nafu kemm hemm problemi ta' e, drogi psikotropiċi pereżempju li huma assoċjati ma' reati kriminali. Jiena naħseb li din xi ħaġa li tinkwetana minħabba li aħna nibżgħu li dawn huma affarijiet illi jħasbuna minħabba li forsi ma' affarijiet li ma nistgħux e, Eh, naħbu huwa parti minn hekk. Tista' tgħidilna li ma dawn is-sustanzi huma l-iktar letali u aħna kif nistgħu ngħinu biex dan ikun qiegħed jimxi jitfid ukoll ma jnuna nistgħu nagħtu lill-opinjoni pubblika. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi tal-preżentazzjoni informazzjoni interessanti. U inti ma żajtux il-klims retoriku u sabiħ biss Eh, intom għettu eh, għal affert kif inuma. Aħna eh, nafu li jem problema li hija ċirku vizzjus, hija xi ħaġa lokali, dramma soċjali bi vjolenza kollha li qed naraw li qed isir. Ħames rufis fil ġimgħa li għed involuti fis-suq minħabba korruzzjoni u anke l-ħaddima li huma mħalsa biex jalqu għajnejhom għas-sitwazzjoni. Hija kompliċità wkoll ta' ċertu politiċi ta' tfal minorenni li huma involuti minn 11-14 sena li huma mqabda biex ikun hemm jintużaw fil-qasam ta' droga u hemm problema li din għandha fl-iskola u hekk u anki nġmiraw ċertu komunitajiet fej problema u ħafna iktar komplessu globali għax għandek il-kartels illi edin eh, ħarbtu eh, edin infiltraw fessu ta' droga. Għandu tip ta' xogħol tista' tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex kompli taħdem eh, mażaża kusenjiet ta' xogħol, ta' integrazzjoni ta' skola fuq il livell ġudizzjarju wkoll u legali kif ħadd indirizza il-sati membri da kullu ma l-investimenti li jisiru tekniċi umani għaliex dak li jemżon fil-prattika iktar mezzi biex nsaxħu l-kontrolli għaliex għal-port ta' Antwerp il-kontroll per eżempju huma minn jidħlu droga minħabba li ma l-niex il-mezzi nikontrollawhom. For ID, if someone is willing to, maybe a question? No? It's not the case? ID hemm xaħat, jew l CR. Nkwe. nidi Branidi, sikjoġbok. Grazzi ħafna, li iva, dawn ma affarijiet verament siwja għal kulħadd istandi eh, mistoqsija waħda. L-ewwel net fuq eh, l-addizzjoni għad droga, l-vizzju ta' droga, rridu nifmu eżattament xinu ma' raġunijiet fej wieħed jgħat eh, ikollu il-vizzi ta' droga emmin jgħat juża l hemm emmin jgħat ixom il-glu per eżempju emmin jgħat juża u kol sustanzi legali, ġifir rridu namlu distinzjoni bej sustanzi legali u illegali, iżda din mhux ħatenna aħna nifmu il-fenomenu tal-addizzjoni jiena naħseb illi rridu nifhmu għalfej persuna taqbad il-vizzju ta' droga parti minn hekk irridu naraw jekk għandniex bżonn ta' strateġija pan-Ewropea li tista' tgħin l-istati membri kollha biex eh, insolvu din il-problema u apparti minn hekk nixtieq insaqsi kemm minn dawn eh, sostanzi sintetiċi qed ikunu prodotti madwar id-dinja fil-qosor kieġobkom. Hemm iktar nies li qegħdin jitflu fis-sala mħabba li dalwaqt ħajkonna votazzjoni mela s-sur Leners u mbagħad is-sur Insar mbagħad ikunna tweġiba min-naħa tal europol Is-sur Leners, iva grazzi ħafna, tnuħu gost li ġejjin ħafna nies għal dan is-suġġett sekk importanti bħad drogi fl-Ewropa. Iva, minnaħat tal-Olanda, kolli nejt li jina gburi ħafna li aħna nisabu flola eh, rankings, iżda dak li mar nix niksbu fil-futbol, għat nix niksbu fil-drogi. L-Olanda tissemma xi 247 darba f'dan il-rapport u dan mhix ħaġa li għamilni gburi it-traffikar tal-kokaina, produttur kbir tal-MDMA, użu tal-postal parcels, etc. Ġifiri, grazzi lil żewġ kelliema tal-li saħqu wkoll fuq dan il-punt u naħseb li huwa importanti li nisqu wkoll fuq dawn is-suġġetti minħabba dan id-dibattitu politiku fl-Olanda fejn qed naraw billi hemm min qiegħed jipproponi li aħna m'għandniex nindirizzaw il-kriminalità brabta ma' drogi, stanka li namlu legali u kol dawn il-drogi. Issa, nixtieq insaqsikom, intom kif tistgħu tanalizzaw politika bħal di fl-Olanda fuq il-mod ta' kif tista' tkun implementata u jekk intom ma tistgħux titħlu fid-dettall speċifiku f'termini ġenerali, jekk ikun hemm pajjiż wieħed minn 27 li jista' jagħmilha legali dan xi jfisser mill-perspettiva transkonfinali jekk ikun hemm bosta stati membri ħajkomplu jissidu kontra dan, dan x'ajfisser fisser għad-dimensjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u grazzi wkoll ta' dan ir-rapport importanti hawnhekk għanna miktub li wieħed mill-manifestazzjoni ta' drogi huwa violenza serja u omiċidju dan sfortunatament aħna qed naraw f'ħafna mill-pajjiżi tagħna kif qed intom hemm ħafna żgħażagħ li qed jitilfu ħajjithom anke minħabba e, il-fatt li hemm iktar violenza brabta mal-użu ta' droga. Inti qed ukoll hemm bosta omiċidji li hemm rekord tagħhom fejn m'hemmx e, referenza ċara jew eh, informazzjoni miġbura fuq l-użu ta' drogi illegali u m'hemmx laqqas ġabra sistemika ta' data fuq dan is-suġġett pereżempju għaxar 10 minn kull 10 minn 28 pajjiż fosthom Norveġja u Turkija qegħdin iħejju suġġetti fuq dan il- qed iħej informazzjoni fuq dan is-suġġett u naħseb li din xi ħaġa li tinkwetani ħafna u dan hija tixekkel ukoll il-fatt li aħna nistgħu nsibu wkoll soluzzjonijiet. Ġifieri nixtieq insaqsik inti kif beħsibek ukoll tara x'nuqqas ta' dejta hemm u anke fuq eh, il-miżuri li saqsejt inti taħseb illi hemm xi ħaġa li hija verament importanti għal ġida kontra l-kriminalità organizzata u tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq l-Aġenzija tal-Multi multipartiti li inti samejt ukoll fil-risposta li tittinata grazzi ħafna. Sur Intfeld inti ċedejt l-dritt li titkellem. Iva 30 sekund maħabba li xtaqt li nwieġeb malaj dak il-għalissur Leners li semma l-Olanda jien mhux ħan nitkellem fuq il-karikatura li għamel tal-proposta tal-partit tiegħi minħabba li jiena qiegħed nipproponi illi nwaqfu din id-droga kontra drogi li eh, tqum minna ħafna flus u ma wassalna mkien minħabba li aħna wkoll naturalment eh, għanna l-qalbna eh, s-saħħa ta' ċittadini tagħna. Nixtiequ nwaqfu l-kriminalità brabta mal dawn ir-rounds dawn il-gruppi ta' kriminalità organizzata u nixtiequ li nwaqfu wkoll ir-rimi illegali tal- li joħroġ bil-produzzjoni ta' drogi u naħseb illi dak kien eh, dik kienet l-intenzjoni tagħna. Grazzi. Kieġobkom nati nħalli fidejkom biex twiġbu il-mistoqsijiet iżda kieġobkom zomu f'boħħkom illi suppost irridu nivvotaw issa. Iva, jiena ħanwieġeb issa iżda fil-qosor. L-għonet, grazzi tal-li edin hawnhekk din ħbar tajba u anka mill mistoqsija tas-Sur Peters jiena naħseb illi din parti mit-tweġiba li tista' toħroġ ukoll mill-perspettiva operattiva naħseb li rridu nsaħħu wkoll kooperazzjoni u nkomplu niġbru provi wkoll hemm ċertu programmi speċifiċi wkoll mhux biss għall-kokaina anke għall-eroina u għal eh, oħrajn hemm ukoll kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea bil-programm ta' firmatarju tal-eroina aħna qed nitkellmu anke fuq il-profili għad drogi sintetiċi din dinja xi ħaġa importanti minħabba li rridu nifmu iktar mhux biss il-proċessi u id-drogi iżda anke l-precursors u l-pre-precursors biex aħna nkunu nistgħu nieħdu sib il-problema mhux biss li għandna, iżda l-prodott finali. Issa l-mistoqsija ta' Sinjor Zippel, hemm bosta mistoqsijiet u ftit tweġibiet l-ewwel il-produzzjoni tal-kannabis, il-produzzjoni tal-drogi sintetiċi u anke l-produzzjoni tal-ecstasy. Hekk kif qal il-kollega tiegħi qegħdin jipproduċu ħafna rimi u skart um, bħala riżultat din il-produzzjoni. Naturalment dan l-iskart kollu li qed jintrema b'mod illegali jgħat jintrema fin-natura u allura hemm evalwazzjoni ta' Eh, kemm dan ikollu impatt fuq eh, l-ambjent u anke fuq is-soċjetà li tipprova tnaddaf dan l-iskart fuq wara. Iva, aħna qed nippruvaw niġbdu din l-informazzjoni fuq eh, it-traċċi li qed jinsabu fl-ilma u naħseb li l-informazzjoni qiegħda tenna biex aħna nifmu iktar kif il-konsum jgħat jinbidel din mhix xi ħaġa tista' tintuża bħala indikatur waħedha iżda aħna flimkien nistgħu nużawha bħala cross indicator ukoll li tinkludi deċiżjonijiet li bekk nagħtu attenzjoni iktar partikolari anke għal bidliet anke qabel ma jkun hemm żieda fil-konsum. Kien hemm ukoll mistoqsija fuq id-drogi sintetiċi Jiena nixtieq ngħid li sena li għaddiet fil-fatt kien hemm 58 sustanzi psikoattivi ġodda illi aħna nixna identifikaw ġifiri kien hemm waħda kull ġimgħa aħna din nitkellmu fuq il-ġodda illi aħna rajna dawk illi jderu eh, xi ġimgħatej u tliet ġimgħat ilu fosthom xi 780 u fis-sena 2018 kien hemm xi 370 illi kienu qegħdin jidru lawn u lem fuq is-suq eh, Ewropew ma kien għal mistoqsija fuq il-fatalitajiet, il-każijiet ta' mwiet ġifieri, ġifieri fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2018 kien hemm madwar 9500 eh, mewt marbut ma' droga u fl-Istati Uniti kien hemm 72,000 każ ta' mewt. Um, mistassijiet fuq il-kannabis u niqaf hemmhekk kallu minħabba li intom tidu tivvutaw u mbagħad jiena fil-mistoqsijiet l-oħrajn nibatilkom lura eh, tweġiba bil-miktub. Il-mistoqsijiet fuq il-kannabis veru illi hemm żieda anka matul is-sena li għaddejt fuq il-kontenut fuq il-żejt tal-kannabis kemm fuq il-kannabis erb eh, il-pjanta li qed tkun prodotta barra mill-Unjoni Ewropea u anke r-reżin. U qed naraw li hemm żieda wkoll għal żieda ta' ehm, sustanzi psikoattivi u qed naraw ukoll li fil-Kanada kien hemm żieda wkoll. U mhux ħajkun possibbli nagħmlu evalwazzjoni sħiħa tal-liġi fil-Kanada u jidher li din hija xi ħaġa li hija marbuta mar reġim regolatorju l-ġdid fil-kannab tal-kannabis. Anka dwar il-kwestjoni ta' suq regolat, aħna għandna aħbar tajba li komet nanalizzaw fid-dettal suq fil-Kanada u din xi ħaġa li tista' tidher ukoll biċ-ċar xi xahar jew xarajn oħra u nixtieq mbagħad li nippreżenta din l-informazzjoni hawnhekk. Grazzi wkoll ta' dawn it-tweġibiet u grazzi tal-li qed tipprova eh, tgħidilna li ħadd wieġeb il-mistoqsijiet ukoll anke bil-miktub u din xaħġa ħaġa li aħna qed raw li l-istati membri rew ħafna interess ukoll f'dan kollu ġifiri nixtieq li intom tejnuna. Iva, ħanamel l-istess sofferta On, um, um, some questions about how are we more effective. Um, well, you're... Għana kena diskussjoni u koll fuq id-data tajba li konna minna ħata um, ċirna ċibernetiku, minna ħata pro-fornituri, għacċess għal uh, inforzar tal-liġi, kwestjoni li t podġaw saħtu anke l-fatt li suppost i-provaw nizvilupaw għafas legali u naġġustaw skont is-sitwazzjoni il-proceeds of crime, il-direttiva mal laundering taħsil tal-flus, il-kooperazzjoni ma' pajizi il mhumiex fl-Unjoni li minħabba suq kbar fil-Amerika t-isfed inħarsu da iktar kooperazzjoni ma' pajizi pal Kolumbja u stati membri oħrajn. U naħdmu mal-industrija kif tafu aħna rajna illi eh, ma tistax tixtri dan it-tamir fil-taraq. Ġifiri industri titina d-dejta tajba. Dan huma xi wħud mill-miżuri se jkunu parti mill-istrateġija. Aħna inna nżidu l-ammonti li jitħallsu l aħars dawn l aħħar sitt snin lill-uffiċjali tad dwana ma nistgħu nagħmlu għażażaħ faċli ma xi jihdu l-flus minna di, m'għandhomx standards ta' morali, Iwa faċli ħafna li għom biex jamlu l-flus, jamlu kemxa flus. Anki tfal minn 10 sa 12 sena għedin jiġu mirati biex jiprofaw għom fis sistema ta' sotta droga u fl-ħar mill-ħar jkunu parti minn tim ta' til u klikek kriminali jiġifieri u dik oħra sa fuq id-droga sintetika. Hemm żieda kbira. Meta mqabbla ma' rapport tal-2016. fuq ir-regolamentazzjoni għalina jek kwistjoni interpolitika mhix għalina minn ngħidu. Aħna kif jagħti rapport m'hemmx suq wieħed huwa suq globali, mhux ta' pajjiż wieħed partikolari u mhux l-Unjoni Ewropea biss imma barra. Jiena nista' niġeb inkull mistoqsija oħra jkellem grazzi. Grazzi tassew. Għalissa dan il-punt daqshekk naħseb illi konu rilevanti ħafna, kien rilevanti ħafna tħassib tagħna u aħna ħankomplu nidibattu nagħmlu follow-up Eh, u l-grossi tal-isforzi. Fuq dan l-approċ jina kont xokjat illi il-rata ta' mwiet jitla sa' 9.000 għal popolazzjoni totali ta' 9 miljon bat fl-Istati Uniti. Ir-rata ta' mewt hija 72,000 fis-sena. Inkredibbli, nofs il-popolazzjoni tagħna din il-rata ta' mewt qed tiżdied eh, mod eh, mod esponenzjali mġem raġuni wara jew xejk, grazzi. So now let's let's let's make it an additional minute of our time. We thank the interpreters. Ringrazzjaw l-interpreti, ġentilment Mr. president għaliex bidna iskeda ta' stalodu għal-libe aħna għanna vot qasir imma huwa vot jkun għandu ruħ. L-ewwel net induru lej la bozza rakkomandazzjoni fuq il-ftejim mal-Unjoni Ewropea u s-Serbja le anzi mal-Montenegro l-ewwel fuq il-Aġenzija tal Monitoraġġ tal-Gwardja tal-Kosta. Sina Bettina Folaf. Emenda waħda u xek. Le, memx emendi. Vot aħari. Iva, emenda wahda. Emenda wahda minn Sida Rego Gue biex nreġaw l-ura rekomendazzjoni fuq il-vot. Iġifiri nivvotaw fuq l-emenda l-ewel u l mbagħad fuq il-rekomendazzjoni wara. Fuq l-emenda. The vote is open. EPP one too many. EPP, EPP one too, EPP is apart one too many. EPP.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 Sewwa saret il tax-xogħol. Ċifra taqbel mela nalqu l-vot. That is 9 plus 44 against 0 Disa favur 44 kontra 0 astenzjonijiet għad maddiċ għabbossi rekomendazzjoni. Vot miftuħ. Now the vote is closed. Vot huwa maluq. Vot malu. Tlieta favur, disa kontra u ġiet adottata. Nivvotaw fuq it-tieni bosta rakkomandazzjoni, L-istess ħaġa hemm emenda biex irreġgħu lura rakkomandazzjoni minn gwe, mbagħad la bosta rakkomandazzjoni imma dan irreġgħuna lura għal ftehim ma serbja u l-Unjoni fuq l-operazzjonijiet li jsiru mill-ECBD. Tajjeb mela nifutaw fuq l-emenda minn gwe, nreġaw l-għura rekomendazzjoni, vot miftuħ. Tajjeb fuq il-numri, tajjeb, mela l-vot malu. 10 favur, 44 kontra, maddiċ. l vot issa fuq la bosta rekomendazzjoni, vot huwa miftuħ. Vot huwa maluq. saret. 44 favur, 10 kontra, għaddiet grazzi. Grazzi interpreti. Issa nkomplu xolna fis u nofs mill-Kummissarju Johansen u il kumitat Libel. Satejn u nofs. 3 p.m. il fit-tlieta. 10.30. Thank you.